Right, um, good afternoon everybody. Wara nofsen tajjeb il-kulħat, sa nibdew il-laqa għaliex naħseb illi għanna bizzet punt, bizzet nisa l-ewel punt tal-agenda. L-ewel net. Avvizzajr, niskuza ruħi li ħat mandu dokumenti li forsi dawk li stampajtu fuq inizjattiva ta'kom dan għaliex il-prinċip fil-Lussemburgu u il-dokumenti għadhom fit-triq mill-Lussemburgu għal-għawn, pero aħna l-tlet komitati oħrajn għadna minar dokumenti. Niskuza ruħi għal dawk li xtaqu jkollhom il-dokumenti qoddimhom jew dawk li xtaqu jiġbruhom minn din il-kamra. Nittama li xorta jinkun nistaw niproċedu sabiex ikonna laqa kif imiss. Għalhekk Forsi nistaw nadottaw l-agenda u koll neħdu nota ta' l-axħar tibdil. Mussan nkunu għatni niddiskutu rapport Langen dwar id-derivativi illum u fil-fat dan għan niddiskutuħ fi Strasburgu fit-8 ta' marzu. Bekk nistaw napprovaw l-agenda, it-tini punt, approvazzjoni tal-minuti tal-laqa ta' 9 u l-10 ta' novembru, 23 ta' novembru u 7 ta' deċembru. Naħseb li qed irnexxinna eh, naqbdu ktar tarf tal-minuti għax minn għandu kommenti forsi. Nistgħu nadottawhom għalhekk. malek. Ġattilkom illi se jkun hemm laqa straordinarja fi Strasburgu it-2 8 ta' Marzu. fis-seba ta' filgħaxija. U l-punt fuq l-aġenda se jkun rapport Langen fuq is-swieq ta' derivattivi u l-azzjoni futuri ta' politika. Jekk ġobkom għalhekk ħudu nota ta' dan nistaw issa ngħaddu għal punt numru 5 fuq l-aġenda. Sistema komunita ta' xorba u da' valur miżjud fil-rigward ta' regoli dwar il-fatturazzjoni rapporter Istor Kaza. Thank you, Madam President. Is it working? Oh, yeah. Well, um... Grazie ħafna. Ma kenniex wis emendi għal rapport u dawk li ġew sottomessi kienu pjuttost sempliċi għalhekk ħanamel dak kollu nista sabiex nkun konċis u nitratta l-iktar punti kontroversjali. Kenna 10 emendi addizzjonali b'kollox, nej minnhom kienu tiegħi stess, l-emendi li ressaqtin kienu fuq il-possibilità li l-SMEs jużaw skema ta' eh, counting cash u l-regoli prezenti jgħatu l istati membri Eh, lok l-SMEs li użaw skema, skema li jikkalkulaw VAT skont l-asiet li jisiru u li jħalsu u mux fuq il-fatturi ta' li jirċivu u li joħorġu l-emendi se jamlu obbligatorju l-Istati membri li jgħatu l-SMEs din l-alternativa. Dan jipermet l-SMEs iktar flessibilita billi tijom l-opportunità li jazlu li ma' metodi jaħdmu tajab għal-jom Dan u kol jimxi skont lat għal l-intrapriżi zaru medji. Kena zewċ emendi li tres u sabiex innaqsu il-periodu ta' żmien li fihom il-fatturazzjoni eh, jistgħu eh, jiġmażuna qed nitprobnu li sitt snin, periodu ta' sitt snin jonqos għal tlieta u ħames snin. U ma nemminx illi il-periodu ta' żmien għal asnata tal-fattura hija piece kbir fuq il-negozju ġara darba dawn iduru għas sistema elettronika. Rapport mill-PWC illi kien l stijaw fl-2008 juri il-perjodu ta' ħazna ta' fatturi għall istati membri ivarja bejn 5 u 7 snin. Għal daqstant il-Komissjoni qed il-prozza Komissjoni li tarmonizza il-regola, din ir-regola, u jiena nemmen li jekk tieħu medja ta' sitt snin kien kompromess ġust bejn l-Istati membri nemmen illi se jkun ta' beneficju għal negozji li kollhom possibilità li jaznu l-fatturi b'mod elettroniku. Għal din raġuni naqbel ma' dawk illi resqu l-emendi li jiċċaraw din il-kwistjoni. U għal daqstant jina les niddiskuti aktar punti ta' kjarifika fit-tekst għalli ġaħan jiprejudika l-possibilta il nipermettu l negozji li jibdlu l-fatturi format elettroniku għal fini ta' ħazna jiena naqbel mal-inizjattiva ta' kommissjoni illi l-fatturi fuq il-karta fuq dawk elettroniċi jkunu fuq l-istess livell naqseb li dan ikun ta' benefiċċju għan negozji u kol inaqqas il-possibilità ta' frodi minħabba l-interchange elettroniku ta' informazzjoni u anka għaliex eh, u kol dawn ma' kunx aktar konsent mill-benefiċċju l-Kommissjoni wkoll evalwat il-possibilità stati membri li ġa għandhom sistema elettronika li hija fuq l-istess livell pal fatturi fuq il-karta nka mingħajr l-interchange ta' data elettronika mingħajr il-firem elettroniċi ma kienx hemm l-ebda żieda fil-azzjoni ta' frodi l-użu ta' odda teknoloġika ġdida bħal data mining tista' tintuża sabiex nidentifika inkonsistenzi fil-fatturi u dan ifisser illi ikkem bżonn ikun hemm l-interchange fos informazzjoni anzi l-interchange issir superflua. U kolġi konkluż li zida fl-użu ta' fatturi elettroniċi se jkollu effett ta' tnaqis ta' possibilità ta' frodi minħabba l-użu ta' dawn l-odot ġodda. Pala prinċipju jina naqbel ma' l-emendi li tres mis-sur Fox dwar il-program Fiskalis u aħna nixtiequ aktar punti ta' kjarifika fuq il-lingwaġġ tal-emenda tiegħu u għal daqstant aħna ninsabu viċin issa li u kompromiss. ċadni nirringrazzja għal dawk kollha li enuni eh, fl-abbozzar ta' dan ir-rapport fl ħar jem sabiex naslu għal għal-ftejn fuq daw l-emendi kollha. Jiena nemmen illi fil-futur qarib nistgħu nivvotaw fuq test illi fuq naqblu l-kol, grazzi. Thank you very much. Grazie ħafna. Shadows, forsi jitkelmu. Jek tixot titkelmu għamlu sinjal, eh, nibdew bis-Sun Fox fil-fatta mill-li sinjal li oħrajn jamlu li sinjal jek ixtiqu intervjenu. Thank you, Chairman. Grazzi. Il-grupp ta' li sjaru huwa kontent ħafna bil-rapport ta' rapporter u nifmu l-emendi li saru sabiex jitnaqqas il pejs burokratik fuq il-negozji li rispetta ġetiet tal istimembri li taħlu regoli taħħon fejn jishti u kol jiċara uħut mill-proposta tal komissjoni Għanna nistaw napoġġaw il-rapporter fuq dawn l-osma. Emendi 1, 2, 6, 8, 10, 11 għalix dawn jgħinu jnaqsu l-pizijiet fuq il-negozji, napoġġaw emendi 3, 5 u 7 għaliex jagħtu l istati membri l-libertà li jimponu regoli tagħhom fejn suppost. U emenda erba ħna naħsbu illi din hija valida li xtiċċar aktar il leġislazzjoni ma nistgħux napoġġaw ir-rapporter f'emenda disa però għal kem aħna lest komplu naħnu ma' sur kaza sabiex insibu kompromess aċċettabbli naqblu l assistenza teknika u sim ta' formazzjoni jiex ħaġa li għandna ninkoraġġixxu sabiex sistemi amministrativi fl-Stati membri jissaħħu ma nemnux però illi assistenza finanzjarja addizzjonali għandha tkun ta' obbligu aħna nażbu l-dina responsabilità tal-Istati membri Għanna kontenti napoġġaw l-emendi li tres u mis sur Zvejler u sur Schmidt e li naqsor pizijiet fuq il-negozji. Grazzi. Grazzi ħafna ma jdarx li għaw iktar eh, kommenti. Suremon ħetkellem flok sur Schmidt, Iva. Jina minix u Schmidt. Jina Ramon de Moza mill-Grupp Liberali. Sur Schmidt ma wasarx Għax jinsab fi Copenhagen. U kellu xi problemi sabiex jasal fi Brussell u bat li li sabiex naddi xi kommenti. l net Għal Schmidt ixtiq ringrazzja l-rapporter għax xogħol sibi tiegħu. Nedu gost naraw li l-kol naqblu fuq il-naqsu il-piżiet amministrativi għall intrapriżi Zaru medji. Ma kollu hemm żewġ punti illi Ole Schmidt tkellem dwar anka fl-aħħar diskussjonijiet. Is-Sur Schmidt ma jaqbilx ma l-emenda numru tlieta Waħda miż-żewġ emendi illi u kontrihom. Dan il-kas f'emenda numru tlieta u li xmiet jemmen illi għanna nżommu t test tal-Komissjoni. Għaxek le, hemm il-riskju illi xi stati membri jimponu regoli aktar riġidi fuq il-kumpaniji tagħhom u dan ikun ta' kontriduzzjoni kontra l-mira tal-proposta tiegħu u ma jgħinsa biex innaqsu il-piżijiet amministrattivi għan negozji Ewropej. U kollu Ole Schmidt huwa kontra emenda numru 14 li ċesqet Mr. Rageli l-anta direttiva il tissimplifika l-użu tal-fatturazzjoni elettronika, però dawn l-emendi muru kontra din l-intenzjoni billi jżommu l-użu tal-advanced signature jew l-electronic data interchange nis sistema hija kritikata minn negozju fl-Iżvezja għandhom esperjenza eh, twila ta' fatturazzjoni elettronika mingħajr l-użu ta' dawn is-sistemi. Għal daqstant, bħala konklużjoni, l-emendi ta' Ole Schmidt għandhom lan illi jitnaqqas il-pris burokratiku għal pis amministrattiv għal negozji għal intrapiżi żaru medji, però rridu nagħmlu ċara illi il-fatturazzjoni elettronika għandha tkun fuq server pal dik fuq il-karta u l-xmit irid tagħmilha ċara li hu jappoġġa l-possibilità nippermettu negozji illi ibidlu l-fatturazzjoni fuq il-karta għal format elettroniku għal fini ta' ħazna u les li jżid dan fost l-emendi tiegħu. Iżid dan il-pont sabiex insaħħu Eh, il kjerezza fit-test, però bżon bżonn li negozji jaħdmu u jisibu soluzzjonijiet tal-aqwa prezzi għalli kanna nsħallu għam liberi sabiex jihdu deċizjoni deċiżjonijiet tagħhom. Zon, jekk Hvala lepa za besedo. Tudi jaz bi rad čestitev gospodi Kazi za njegovo delo, eh, ki se mi zdi zelo pomembno. Grazie, Hafna. I'm sorry, we, we, we, we don't appear to have your language uh, for translation for this meeting. Um, I'm sorry. Sfortunatament m'għandniex il-lingwa tiegħek koperta mill-interpretazzjoni, forsi tista' titkellem lingwa oħra ma nafx. Għal xi raġuni m'għandniex interpretazzjoni. Forsi kolli xorti aħjar darba oħra, xtaqt nifraħ lis sur Kaza Naħseb li importanti ħafna li konna dawn l-isforzi konġunti sabiex innaqsu l-piżijiet amministrativi eh, għall-intrapriżi żaru medji. Kif il-koll nafu għanna 19 miljon intrapriża żaru medja fl-Ewropa, huwa importanti ħafna illi speċjalment fil-periodu ta' kriżi ekonomika, nejnu għom kemm jista' jkun sabiex ikunu effettivi fis-servizzi li jipproduċu fil-waqt li niżguraw li ma ninżidux il-peżijiet fuqhom għal dak nċaqsam servizzi li jistgħu jsiru minn ħaddieħor bħala awtoritajiet tat-taxxa. Jiena bħala ċedew rapporter provajt inkun kemm jista' jkun kostruttiv. L-emendi tiegħi wkoll huma ammirati sabiex il-piżijiet amministrattivi ikomplu jitnaqsu. Nappella sabiex tappoġġaw dawn l-emendi, specialment, per eżempju, emenda 18 dwar traduzzjoni ta' ċertu fatturazzjonijiet fil-lingwa oriġinali tagħhom fil-lingwa uffiċjali uħut jaħsbu illi dan joħloq peace fuq negozji żgħar u jekk ikun hemm bżonn għal traduzzjoni għandha tkun organizzata mill-autoritet tat taxxa nifisom. Miex kwistjoni li għandhom indirizzaw il-negozji. Mm, intenzjoni tal-emendi tiegħu ma l-istess par-rapporter għalhekk eh, nistedinkom tappoġġaw dawn l-emendi. Grazzi ħafna niskużurħi għal darboħra għannu qasta interpretazzjoni. Aktar kommenti? Is-sordima tal-Kummissjoni? Do you wish to take the floor? Tixtieq tintervjeni? Fejn sab? Tajjeb, sordima kjuġbok. Grazie ħafna. Grazie ħafna wkoll. għal dawn l-emendi li huma fl ta' dak li rridu jiksbu Forsi wkoll eh, nista' nispjega uħut mill-kwistjonijiet illi kienu fiċ-ċentru ta' l-emendi hawnhekk l-ewwel net. Dan iwassalni l-ewwel net għal punt dwar il-format illi taħtu il fatturazzjonijiet li jidhom inħażnu l-Kommissjoni proponiet li inneħħu artiklu 247 paragrafu 2 ta' direttiva li għamela possibli ma kienx għamela possibli li il kommerċ il-negozji jaddu għal format elettroniku. Il-proposta ta' komissjoni tindirizza dawn il-punti sadwar periodu ta' ħazna skont studji ta' dak li għamlu l-Stati membri u anka skont studji esterni oħrajn, wasan l-konklużjoni li periodu ta' sitt snin jirrifletti medja ta' dak li jixtiequ stati membri pala periodu ta' ħazna f'dan il-qasam u barrek u ukoll għal eh, fini ta' kontroll li amministrazzjonijiet eh, ta' taxxa jistaw jeżerċitaw għalhekk dan il periodu m'għandux jitnaqqas għal pereżempju tliet snin ċaġa li ma taqbilx maħal komissjoni proposta ovvjament Qed fittex li nsibu il-bilanċ li nixtiequ bejn l-interessi tal-amministrazzjoni tat-taxxa, tal-korpi tal-amministrazzjoni tat-taxxa u anka innaqsu il-pis amministrattiv u negozji. Punt ieħor fejn ħassejna illi il-kontrolli għal finita taxxa għandhom jiġu rispettati huwa pereżempju f'emenda 18 Il-kwistjoni ta' traduzzjoni fej l-approċ tagħna kien illi traduzzjoni m'għandix tintalab sistematikament imma se jkun hemm sitwazzjonijiet fejn din tkun meħtieġa. L-aħħar punt li xtaqt nressa jekk tippermettili huwa dwar Emenda 19 illi semmit ukoll Mr. Fox il-kwistjoni ta' amministrazzjoni elettronika it-tejjeb il-kooperazzjoni fost stati membri. Dan il-qasam xaġa importanti ħafna l-Kommissjoni u aħna qed naħdmu b'mod eh, intensiv dwar dan, però ma nħossux li l-lingwaġġ li qed nużaw hawnhekk huwa ġust sabiex ninkluduh fil-direttiva VAT għaliex il-programmi fiskali u regolamenti oħra inġa jinsabu fis-seħħ u qed jindirizzaw din il-ħtieġa. Grazzi ħafna. Thank you. Mr. Kaza. Sur Kaza forsi tixtieq tala. Grazzi, eh, Signora President, għal itkellem bil-Malti, sal ma jmux il-meeting li ġej bħal kollega tiegħi Slovak <laughs> insib li m'għandix interpretazzjoni <laughs> interpretazzjoni tal, dak li naj. Eh, Naħseb eh, kuntent bil-suġġerimenti li għamlu il-kollegi tiegħi. Ovvjament fadal iktar żmien biex forsi insibu Eh, kompromessi għal dawn l-amendments illi għandna qudiemna. Eh, naħseb l-iskop tal-inizjattiva tal kummissjoni u l-iskop tiegħi huwa li jkun hemm inqas problemi burokratiċi għall-SMEs, li jkun hemm il-libertà tal-pajjiżi li adottaw eh, inizjattivi bħal dawn u li fl-aħħar mill-aħħar ikonna sistemi aktar effiċenti milli għandna milli għandna llum. U naħseb jiena kontent biex xogħol kollu ta' shadow rapporteurs u tal-kollegi tiegħi f'dan il-kumitat u nassigurak li darb'oħra li konna li meta naslu għal-jum tal-vot naħseb ikonna rapport li kulħadd ikun kuntent bih. Grazzi ħafna. Thank you very much. Um... Grazie ħafna. Il-votazzjoni hija pjanata fis-16 ta' Marzu. U mbagħad konna anke eh, l-ewwel sessjoni tal-plenarja f'April għandu għall punt 6 tal fuq l-aġenda Bank Ewropew tal-Investiment rapport annwali 2008. Is-Sinjura Giori. Grazie ħafna, Sinjura President. Eżis kollegi l-ewwel nett Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha illi għaddew l-emenda, naqed nitkellmu hawnhekk fuq eh, opinjoni u hemm ċertu limitazzjonijiet fuq kemm tista' tkun twila opinjoni. Kuntenta issa li disaħat ta' dawn it-18 l-emenda nistgħu nirfinaw it-test li għandna hawnhekk. Forsi tiftakru li jiena meta l-ewwel ippreżentaj dan ir-rapport fil-kumitat Jena sħat fuq il-kwistjonijiet illi der li kienu importanti li nindirizzaw fuq l-attivitajiet tal-IIB fl-2008. Mod prinċipali il-ġestjoni tal-krizi li jkun imbidla fil-prioritajiet biex riflettu sta' situazzjoni ta' krizi biex nejnu l-SMEs fl-Europa. U it-tielet net naraw ukoll koll Salima punt eh, self mill-li għajbi jasal lejn il-gruppi ta' mira kemm hija rata ta' assorbiment u jekk dawn il-flejjes jintużaw xtajjeb jew le. Meta kont qed niffinalizza l-opinjoni tiegħi ippruvajt inżomm dawn it-tlet punti jew lenin biex nifoka fuqhom minkejja l-limitazzjoni fuq it-tul tal-opinjoni ma, ma stajċ nitratta l-azzjoni esterna tal eib imma bisaħa tal-emendi irnexxilna nirriflettu fuq din il-ħaġa u din hija ħaġa li ħattejja fit-test allura kuntenta bl-emendi li tresqu fuq dawn l-affarijiet. L-emendi illi kienu ħajbidlu l-punt fokali tal-opinjoni tiegħi ma stajx naċċettom, però kien hemm emenda missur sur fuq il-mandat estern li ħad gost bija u għabbażi tal-proposta tiegħu sibna kompromess tajjeb. sibta jibsa sabiex naċċetta l-emendi illi ma derux illi kienu korretti fi ċifri għax forsi ċifri ma kienux preċizi jew kif suppost, tal ma stax naċċettom. Emenda mis-Sinjura Ġoli fuq it-trasparenza i-provajt illi nasal qbil ta' kompromess fuq imma bċorti ħażina ma nexxilniex illi naqblu fuq din l-emenda. Jider li li trasparenza fl-attivitajiet tal-IIB hija waħda importanti, imma il-kliem li użat i kien qawwi wisqalija biex naċċettaħ. Emenda seba, Missur Bergmar mill-Grupp Soċjalista, kont kontenta bija u appoġġajta, anke l-istess l-emenda 14 Missur Sejċek. Stajt naċċetta din ukoll. Mill-Grupp Soċjalista, Missur Bergman, rajt illi huwa importanti dak li semmaw f'emenda 15 fejn u kritika l-fatt illi ftit mis-self tal-EIB waslu fl-Azja u fil-pajjiżi tal-ACP. Provajt nistudja naqra din il-kwestjoni u fil-fatt huwa minnu li rata ta' self eh, tal-EIB lejn dawn il-pajjiżi fl-2008 nizlet imma ma narajx bħala xejra din kienet isa ħaġa li ġrat biss fl-2008. Fis-sena ta' wara kollox raġa eh, lura kif kien. Allura ma nappoġġax din l-emenda x'ma narax din bħala xejra permanenti, konsistenti li ħaġa li riflessa fl-attivitajiet tal-IB matul medda twila ta' żmien. Kienet ħaġa li ġrat f'sena partikolari fl-2008, ġifiri ma nix naqbżu għal konklużjonijiet fuq dan il-punt. Nishtiq nir-ingrazzja l-shadows tal-xoll li għamlu u fiduċuża u nemmen tassew l-emendi ħajtejbu t-testi għaj. Grazzi ħafna, għaw xaħat mis-shadows li xtiq jitkellem. Uda, għamilt li sinjal, tixtieq titkellem? Grazzi ħafna, Signora President. Is-Sur Bergman ma setax ikun hawnhekk fis-sem il-grupp tagħna. Sfortunatament kellu affarijiet oħra, allura ħan nitkellem floku. Nixtieq ngħid prosit lir-rapporter għar-rapport tagħha. Mod ġenerali naqblu mal-kompromess illi ħareġ fuq eh, din il-kwistjoni tal-oqsma ta' fejn hemm bżonn interpretazzjoni mill-ġdid tal-mandat fid daw tas-sitwazzjoni legali l-ġdida. U aħna naqblu ma' żewġ punti li ġew indirizzati. Ġifiri l-EIB, il-Bank Ewropew l-Investiment, hemm bżonn li jiġi rappreżentat proporzjonalment fil-pajjiżi ġirin tal-Unjoni Ewropea. U hemm sim tal-kompetenzi li għamel sens mal-Banek Nazzjonali, mal-Banek Ċentrali Nazzjonali. Aħna ressaqna xi żewġ emendi fuq kwistjoni partikolari. Din kienet illi l-SMIs hemm bżonn illi nifukaw fuqhom aktar fl-Unjoni Ewropea imma kif ukoll fil-pajjiżi ġirien l-impenn internazzjonali għanna dejjem nżommuh qudiem għajnejna għanna nafsu fuq din il-ħaġa nittamaw illi ikun hemm appoġġ għall-emendi tagħna fuq l-emendi ta' oħrajn. Mod partikolari l-kollegi tagħna mill-grupp tal-ħodor il-kwistjoni illi ikun hemm orientazzjoni ekoloġika u soċjali aktar ċara fi xogħol tal-IB hija ħaġa li aħna favorija. U naħseb hemm bżonn niddiskutuha din il-ħaġa, naraw naqra x'inhuma l-kwistjonijiet fin-nofs. Naħseb irridu nsibu sim tal-kompetenzi biex niddeċidu li ma kumitat ser imexxi ċertu kwistjonijiet. Għax inkella naraw xi affarijiet diskussi f'dan il-komitat li forsi jistgħu jiġu trattati aħjar fil-komitat tal-ambjent, imma hemm nkunu kostruttivi fix-xogħol tagħna fuq dar rapport u hekk għandna f'moħħna li nagħmlu. Xi ħadd ieħor? Sven. Grazzi ħafna. Nirringrazzja l sinu Rapporter għax-xogħol aħna maħniex kontenti li l-emendi tagħna ma ġewx adottati. Anke jekk fin-negozjati ta' kompromess ippruvajna neqirbu kemm jista' jkun lejn il-pożizzjoni tiegħek nistgħu naraw illi hemm talba biex uħut mill-emendi tagħna ma jiġux aċċettati. Minħabba l-loġika ta' trasparenza f'su eh, soċjali. hemm xi attivitajiet li ġiġu mejjuna mis-sussidji u flejjes pubbliċi. Allura l-emendi fil-fema tiegħi li restaqtina għandhom is-sens komun ma' affarijiet diretti. Ma tantx aħna kontenti illi ma sibx mod kif iddaħħalhom. Kif naraw aħna l-affarijiet m'hemmx isim ta' kompetenzi bejn il-Kumitat tal-Ambjent u l-Kumitat tal-Iżvilupp huma responsabbli minn dawk il-kwistjonijiet partikolari. Naħseb għandhom jibqgħu jagħmlu dak ix-xogħol, aħna nittrattaw l-affarijiet kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-offol u kanna diskussjonijiet fuq l-iżvilupp sostenibbli. Nipreferi ki jkunu għodu rasim ras ma' mejda u forsi jista' ikolna din l-opportunità, pera l-istam tanċaħna kontenti. Mena, għaw xaħat tiħor xie xedaw iħor li forsi xie jitkellem. Is-sur Dukrejonkom li ib jidir li qiegħed hawnhekk ixtieq jitkellem. Grazzi ħafna, Senjura President, iva fil-qosor ħafna. L-ewwel nishtiq nir nirringrazzja lir-rapporter tiegħek għax xogħol eċċellenti li sar u għal kooperazzjoni partikolarment eċċellenti li kena biex niddiskutu u nagħdu l-informazzjoni. Issa għandna ċifri għal tmiem l-2009 għadin fidejna il-President ħabarom li l-istampa fl-ħar ta' din il-ġimma, pero nista' ngħaddilkom żewġ ċifri. Bħala tweġiba l-kriżi l-banker nexxielu illi ċifra ta' self eh, globalment eh, fell-aħħal 80 fil-mija li kienet rata ola minn dak li kien mistenni. Fl-SMI e sissa l-istess jista' jingħatu ċifri aħjar għandna fil-fatt. Iċ-ċifra ta' self l-SMIs e laħqet il level ta' 15 il-biljun fl-2009 tliet darbiet aktar mill-li kienem fl-2007. U ta' min nisemmi fl-istat il-membri l-ġodda li dejjem eh, wieħed iżomma ma għom iċ-ċifra żiedet b'sid darbiet mill-2007 law. Jiena jidher li li mhux għalfejn jidħol fid-dettall fuq l-aspetti kwalitativi ta' dan il-self għax affarijiet diskutejn qabel dawn imma ħarisna lejn il-kwistjonijiet ta' trasparenza u fil-fat li natu valur miżjut. Rakkomandazzjoni biex l-ammonti ta' kemm is-self jista' jkun ta' benefiċċju għall smis sa' bażi ta' punti biex nar jkollna eh, sistema ċara, hija ħaġa tajba, però ma nistgħux nisfurzaw lil banek bħala intermedjarji biex jagħmlu dal-affarijiet fid-dawl tal-kriżi. Biex ikun hemm aktar teħid tar-riskji mill-SMEs qed niżviluppaw istrumenti ġodda, għandna strumenti msejjaħ mezzan in lending li beda tajjeb, beda fuq it tajba kien hemm noti fuq rekomendazzjonijiet oħra bħal pereżempju xi jkun hemm scoreboards fuq x'effett qegħdin iħallu l-istrumenti konġunti u anke kien hemm talba biex niżviluppaw aktar istrumenti konġunti. Aħna wkoll qed naħdmu bil-qawa fuq din il-ħaġa. l emendi proposti mill-Kumitat tal-Iżvilupp mhux ħanamel ħafna kummenti fuqhom għax fuq ħafna minnhom ser għandna ħafna diffikultajiet kemm fuq il-fatti li huma żbaljati xi wħud minnhom anke fuq l-orjentazzjonijiet politiċi illi huma msemmija li dak mhumiex affarijiet fidejna biex niddeterminawhom imma fidejkom. Grazzi ħafna, Sinjura Ġorri, tixtieq titkellem? Iva, fil-qosor ħafna, fil-qosor ħafna jiena nixtieq Nirringrazzja li dawk kollha li tkellmu f'din id-diskussjoni. Mal-ħoduru s soċjalisti ma tnelli huma naqbel. Naqbel li l-aspetti ambientali u soċjali huma ta' bilħa importanti. Jiena jidirli illi il-bank wieġeb tajbu mod raġonevoli għal kriżi Jiena kelli problema bil-kliem użat fl-emendi, xi wħud mill-emendi kienu formulati b'mod illi jissuġġerixxi illi l-IB ma ta' assolutament ebda kas tal-aspetti ambientali u soċjali. Li mhux ma kienx il-każ, it-trasparenza hija ħaġa li jiena noza kif tafu intom il-koll sissa u jiena ħanamel ħilti biex nara li eh, l-infiq tal-fondi Ewropej mill-EIB u minn kwalunkwe istituzzjoni oħra jisir mod trasparenti. Imma meta ngħidu li l-EIB għandha tagħmel is-self trasparenti, impliċitament qed ninsinwaw illi bħalissa is-self mhux trasparenti. Għalhekk kelli problema jien. Kelli problema bil-klim użat. Jiena suġġerejt li nużaw il-klim aktar trasparenti, more transparent. Imintom ma stajtux taċċettaw. Ningrazzjakom iżda l-kooperazzjoni u xol kollu li għamilna flimkien, naħseb illi bdejna fuq siq tajba unek. Grazzi ħafna. Il-votazzjoni ser issir fit-23 ta' frar. Il-votazzjoni fil-Komitat Kont ser issir nar 15 ta' Marzu. Allura mbagħad ir-rapport suppost għandu ikun fil-plenarja numru 2 ta' Marzu sakemm ma tinqalax xi ħaġa li tbidlilna t-triq. Mena, issa ngħaddu għal punt seba' la jitratta sostenibilità fit-tul tal-finanzi pubbliċi għall-ekonomija biex terġa' tiġi fuq saqajja. Ir-rapporter is-Sur Liam Huang Gok għandu r-rapport tiegħu biex jippreżentawlna. Grazzi ħafna, Sinjura President. Dan il-rapport huwa l-opportunità biex nerġgħu mmorru eh, lura l-żewġ tal-mit eh, importanti li ħriġna mill-kriżi dak li għandu x'jaqsam l-impatt tagħha fuq il-finanzi pubbliċi. L-ewwel Lima hi fuq ir-rwol kontraċikliku tal-politika budġetarja illi ħarġet matul din il-kriżi b'suċċess jekk aħna niġudikaw l irkupru li qed joħroġ. Ovvjament l-affarijiet isiru fi proporzjon, l-affarijiet naraw fi proporzjon għax is-sinjali tal-kupru huma għadhom dajf għadu fil-bidu. Tieni talima minn din il-kriżi li swi u l-rating agencies li batew biex evalwaw ir-riski fuq il- derivativi ta' krediti sena ilu bata u kol ma setawx u kol javalwaw il-riski marbuta mal ċertu flejjes hemm il-problema tal-Greċja, pero nafu li din hija kwistjoni li għandha x'taqsam mal ehm, aspetti ta' taxxa, pero Spanja, Spanja wkoll, Spanja hija waħda mill-aħjar fl-applikazzjoni ta' riformi strutturali rakkomandati mill-Kommissjoni. Imma Spanja milli jider qed tgħaddi minn evalwazzjoni żejda tar-riskju marbut mal-żama ta' dan is-self mill-istat mis-swieq. Dan ir-rapport allura qed jippermettilna nħarsu b'mod oġġettiv lejn dawn iż-żewġ kwistjonijiet ewlenin biex intejbu il-ġestjoni tal-politika budġetarja fil-ġejjen u anke forsi ngħinu l-rating agencies sabiex jevalwaw aħjar il-kwalità tad-dejn pubbliku. Issa fuq l-ewwel punt il-politika budġetarja. Il-rapport jipproponi illi niqpow ma l-sibijiet li kienem fil-pat ta' stabilita tal-2005 li kienem revizjoni tiegħu fil 2005 illi permetta għadu jippermetti l-istati membri illi Eh, jidergħu mill-kriterji ta' Maastricht minħabba ċirkustanzi ta' eċċezzjoni mod partikolari fil-kas ta' reċessjoni u dan en l-istati membri sabiex imexxu kif kien meħtieġ il-kriżi. Ovvjament din ir-reviżjoni saret mill-att prammatiku jekk wieħed jipprova naqra jaħseb fuqha teoretikament ir-rapport jipproponi kriterji preċiżi ħafna biex il-ġestjoni kontraċiklika tal-krizi eh, tiġi eh, ġestita mill-ġdid li kif għattilkom il-Kummissjoni wkoll stabilixiet li regola tajba ta' politika budġetarja. X'nistgħu nirrakkomandaw pereżempju, nistgħu nirrakkomandaw li kemm il-kapaċità ta' produzzjoni tkun anqas mill-medda normali li skont il-makroekonomisti kienet bejn 75 u 58% tar-rati ta' produzzjoni. Ġifir sa' kemm nkunu anqas taħt din ir-rota huwa possibbli li wieħed jirrakkomanda eh, li jinżammu l-miżuri ta' għajnuna u ż-żamma ta' dawk eh, msejħa miżuri mhux konvenzjonali mill-Kummissjoni. U allura meta l-Kummissjoni tilħaq il-medda eh, normali tal-kapaċità il-medda ta' kapacità ta' produzzjoni bejn 80 u 85 fil-mija, hemmhekk ikun possibbli nirrakkomandaw illi s-surplus tal-budgets primarji niddetikawhom għal dejn li jkun hemm u allura hawnhekk għannan nfittxu bi priorità li nsibu bilanċ budgetarju għax ikun hemm full employment regoli huma preċiżi ħafna jippermettulna illi namlu rakkomandazzjonijiet fuq l-istrateġija ta' ħruġ mill-kriżi ta' fuq illum hemm diskussjoni fuq jekk hemmx bżonn illi mill-2010 stess jiġu sospiżi ċertu miżuri eh, ta' għajnuna biex nibdew il-politika ta' ħruġ Imma x'tallimna din ir-regola? Ir-regola tallimna l-lum fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandna rata baxxa ta' użu tal-kapaċità ta' produzzjoni edha bejn wieħed u ieħor 70% ġifieri qegħdin taħt mhux ħażin ir-rata normali ta' użu tal-kapaċità ta' produzzjoni. Jekk nissospendu kmini l-istrumenti mhux konvenzjonali ħajixħet malajr l-ekonomija tagħna f'riċessjoni jerġa' u allura f'dan il-każ nistgħu nirrakkomandaw li nżommu eh, l-għajnuna sakemm il-kapaċità ta' produzzjoni ma tkunx użata biżejjed kemm inkunu l ħakna il-medda l-firxa ta' użu normali. Mena. Dak huwa wieħed l-elementi ewlenin fil-fema tiegħu dan ir-rapport illi jisħaq ukoll fil-rwol ta' għajnuna soċjali li tista' tingħata kif dak li xaqsam ma' nefqit pubbliċi minn nefqit soċjali. Rajna li bil-maqlub tal-Istati Uniti il model soċjali Ewropew en biex jitaffi l-krizi u s-sistema tagħna ta' ħarsin soċjali tal-welfare ippermettit l-ekonomiji tagħna biex jerġgħu fuq saqajhom partikolarment malajr. Nirreferikom għad diskussjoni illi Eh, ħaj, kolna mal kumitat tal-Affarijiet Soċjali li fil-ġejjini eh, se jiddiskutu koll is-sistemi eh, tar-tirar magħhom nistgħu naraw li mhuwem l-aħjar miżuri li nistgħu nadattaw biex s sistemi tagħna tal-irtirar tal-pensjonijiet u tas-saħħa. Mena, punti ieħor essenzjali trattat minn dan ir-rapport hija ħaġa li tħassibna wkoll. Il-problema ta' sostenibilità fit-tul tal-finanzi pubbliċi Naturalment, hawnhekk irridu niddefinixxu kriterji li jkunu kompatibbli mal- kriterju li semmejt qabel fuq il-politika kontraċiklika tal-ġestjoni tal-politika tal fiskali. Memx kriterju wieħed biex wieħed ikkeja li sostenibilità tal-finanzi pubbliċi l-ekonomisti mistaw xajdu lek, wieħed jista' jgħidlek x'inhuma x'inhi x'inhuma l-finanzi sostenibbli għal medda qasira fi żmien. għax term għandna ġifiri ċertu kriterji. Rridu naraw jekk ehm, il-flus qed jingħataw jaqbżux ir-rata eh, tad-dejn tal-istat. L-indikatur qed jipproponi dan ir-rapport biex eh, inkejlu s-sostenibilità fit-tul tal-finanzi pubbliċi, indikatur li jkun kompatibbli mal eh, mal-azzjoni jittieħdu kontra ċikliċi huwa kriterju li jiena nikkwalifika bħala wieħed strutturali li għandu lan illi jżid mal-kriterji ta' trattat ta' Maastricht u tal-patt tal istabilita għax dawn l-aħħar iddaħlu fil- patt ta' stabilità. Mela, l-lum dawn l-indikaturi hemm tnejn minnhom etni nipproponu illi mal-kriterju ta' deficit budgetarju użat l kriterju famuż ta' 3 fil-mija ndaħlu miegħu kriterju ta' deficit strutturali, hawnhekk qed nitkellmu fuq deficit budgetarju ġra darba jkunu neutralizzati eh, l-effetti tal-għada ekonomika fuq il-finanzi pubbliċi u t-tieni kriterju li qed proponu li nużaw huwa kriterju tar-rata tal-dejn strutturali li, li tkejjel b'mod eh, preċis ir-ratio tad-dejn pubbliku fuq l-assim li għandhom l-istati differenti. U b'dawn iż-żewġ indikaturi jkollok elementi preċiżi biex inti tara x'inhi l-qagħda tal-finanzi pubbliċi f'kull stat membru, jkollok indikaturi għad dispożizzjoni tar rating agencies tas swieq imma wkoll forsi wkoll fidejn il-qorti tal-awdituri illi bla dubju eh, xum jew ieħor kollha jkollha rwol importanti fl-evalwazzjoni u rating ta' dejn pubbliku kif xtaqet pervenx beress li jsir frapport li kien hemm qabel. U da m'għandux iżomna milli nitolbu lill-Kummissjoni illi tevalwa il-kwalità tad dejn pubbliku b'mod partikolari billi ikun hemm studji tal-impatt li jisiru tal-miżuri differenti ta' għajnuna illi ikunu nataw. Fuq dawn huwa meħtieġ ovvjament illi nikkonsidraw u nagħmlu studji tal impatta għax hekk nefqiet pubbliċi illum fil-parti kbira tal-istati membri qed iġu meċċi sew fl-istati membri hemm nefqiet fiskali illi ttieħdu matul dan l-aħħar perjodu biex l-ekonomija tiġi sprunata wkoll, allura huwa meħtieġ illi barra n-nefqiet illi kellhom effett ta' appoġġ eh, fuq l-ekonomija, ġifieri nefqiet fiskali għandhom jiġu evalwati sabiex il-flejs pubbliċi jintużaw tajjeb. U għalhekk aħna qed nagħmlu seħħel il-Kummissjoni biex eh, tara kemm kienu effettivi dawn in-nefqiet li saru billi jsiru studji tal-impatt. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Għandi l-lista twila. L-ewwel ħaj jitkellem l-Onorevoli Gurem Hanfka. Grazzi, Signora President, jena nishtiq nirringrazzi l-rapporter tal-rapport tiegħu għalix dan kien rapport interessanti u jipermettilna biex nkunu nistgħu niddiskutu. Jiena u ukoll nisħaq ċaħġa oħra. Li mill-punt di vista ta' nasser ikun importanti illi ma jkollna l-ebda teddida ikbar fil-konfront ta' prosperità, l-impjiegi u tkabbi minn min dawk ta' debiti pubbliċi deficit ma jsolvix il-problema. Jien nixtieq nfakkar il dan kumitat il sena l-oħra għandna konna nitrattaw rapport marbut mal-politika tal-kupru. Aħna stajna nażlu bejn żewġ affarijiet. Bejn dak il-grupp soċjalista sejjaħal aktar nefqa aktar regoli dwar patta stabilta' kif ukoll dwar l-għajnuna tal-istatu waqsma oħra. Dan il-kwistjonijiet kruċali il-Grupp Soċjalista tilef. Il-Parlament ikkomprometta il-ħtieġa il konna stabilità tal-finanzi pubbliċi u jiġu kontrollati. Jiena nixtieq nisħaq dwar dan l-rapporter kif il-Grupp Soċjalista u l-Partit Soċjalista fl-Ewropa sejħu għall-istess nefqa' daqs l-Istati Uniti, Spanja jew ir-Renju Unit. Għaliex huma qalu li dan se risolva l-problema. Missa sarajna riżultati, signora President. Fi Spanja għandna deficit pubbliku kbir. U għanna rati tal-qat li laħqu l-20% fir-Renju Unit pjajna, aktar minn duprajna il-dejn tal-istat, u żdied ukoll l-rati ta' l fuq id-dejn pubbliku. Issa, Edin naraw li dan kollu et iwassal biex ma aħna ma nirkuprawx u ma jiġux għaw postiet ta', ta xol ġodda għalli xemrat tal-imax li u l-self publiku mux għet iwassal investimenti. Jina nasab li kienħarsu li żewġ eh, alternativi, l-mod soċjalista kif aħna diskutejnieh u ġi implementat, u l-mod aktar ristret li ġi implementat u kol, nistaw naraw riżultati u għaffaċ li għet jġudika li mu laħjar. Innaqsu, nefqa publika, l-rati tal-imax u ikonna aktar postijiet tax xogħol. Dawn huma l-fatti Għaliex dawn iż-żewġ alternattivi ġew implementati fil-verità huwa faċli wieħed jiġġudika u għalhekk jiena naħseb li huwa meħtieġ issa e kif aħna qegħdin konna din diskussjoni dwar strateġiji ta' ħruġ irridu ninsistu dwar il-ħtieġa li rridu jimxu l-qoddim u naqsu d deficit fl-istati membri varji. Għaliex jekk le aħna ser nidħlu fl-istess għada bħal dik li kena fis sabajnijiet Rridu nkunu Irrid ikonna kontroll, irrid ikun flessibbli, imma irrid ikonna kontroll sħiħ tal-finanzi pubbliċi għaliex jekk le ser nikkompromettu l-ġejjin ekonomiku tagħna. Irridu nkunu żguri li meta nkunu qed innaqsu d-deficit pubbliku u mhuwiex xi ħaġa faċli. Irridu nixprunaw l-ekonomija billi niftu għall-aktar opportunitajiet għall-investimenti għall-kummerċ bejn il-frontieri u nżidu l-opportunitajiet għal swieq ġodda biex jamerġu. Dan huwa l-bilanċ irridu nażlu. Dwar is-sostenibilità, s-sostenibilità fuq medda twila ta' żmien. Jiena naħseb li huwa faċli li naraw li d-deficit li għandna f'xi stati membri u mhux ser insemmi l-iktar eżempji problematiċi li għanna. Dawn jgħidulna illi mem lebda opportunità li aħna nżidu l-nefqa pubblika meta nix kontroll fuq il-finanzi pubbliċi. L-iktar teddida li għanna lejn eh, l-euro u l-istabilità ekonomika hija id-deficit pubbliku ta' xi stati membri. U dan il-kol nafu. U nistaqsu l nafusna għaliex Jina naħseb illi waħda mraġuniet hija li wis stati membri kellhom ħafna deficit, anka qabel il-kriżi ekonomika. U jina naħseb illi meta nħarsu li l-ġejjen irdu nidiskutu dwar kif irdu nwafqu regoli ġodda biex aħna nassiguraw l-istabilità f'dan il-perspettiva fuq meta twila ta' żmien. Mhux tajjeb biżejjed illi jkollna deficit massimu meta aħna jkollna dan fl-aqwa żminijiet ekonomiċi, irridu nħejju ruħna għal żminijiet aktar diffiċli u dan e, huwa forsi wieħed mill-iżbalji illi l-istati membri forsi kollha għamlu xi darba jew oħra. Jina naħseb, Sinjora President, illi aħna rridu nassiguraw illi issa nistgħu nimxu l-qoddim u ma nħolqux illużjonijiet illi ser jevalwaw id-dejn pubbliku b'modi differenti. Għaliex aħna nistgħu nażlu bliema mod irridu hawnhekk kif nevalwaw id-dejn pubbliku fil-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi. Iżda l-iktar ħaġa interessanti hija li marati tal-imax sejrin ikunu imġela jħallsu t ċittadini meta l-gvernijiet jużaw il-kontroll ta' nefqa pubblika. Din nista' naraw f'bosta stati membri llum jiena nista' nizgura l-ħabib tiegħi rapporter illi mumiex kuntenti ċittadini u li għana, jina naħseb li responsabilità tagħna illi nwittu tri għal finanzi pubbliċi stabli, ekonomiji stabli għal familji u opportunitajiet stabli għal impjiegi ġodda. U għalhekk kiena se nipproponi emendi f'dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi, grazzi Gunnar. Sosir nitkellmu x-shadows qabel ma ngħaddi għall membri ġenerali li jixtuq jitkellmu. Kar Heglund. Grazzi tassew, Sinjura President. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja l rapporter Rapport tassew interessanti, kif qal il-kelim preċedenti. Jien nixtieq nibda billi ngħid li jien napprezza l-approċċ ta' rapporter meta huwa jitkellem dwar l-isfida li rridu noħorġu b'xi strateġija ta' ħruġ f'din il-kriżi hekk diffiċli. Jiena napprezza l-idea wkoll l-idea illi wieħed jipprova jagħmel approssimazzjoni tal-punti illi ġew mafqa fil-mudell soċjali Ewropew. Iżda din hija sitwazzjoni serja. Meta naraw ġara f'dan l-aħħar ġimgħat l-iktar. U jiena naħseb ukoll illi rridu nirriflettu dwar dan aħjar fir-rapport li għandna qoddimna. Rapporter qal illi rrid indikaturi ġodda biex eh, nkunu nafu kif sejrin l-ekonomiji fl-istati membri differenti. Dan huwa minnu għandna bżonn ta' indikaturi u għandna bżonn naraw ir-riżultat ta' dan. Dan irridu noqduh mal-fatt ukoll illi aħna irridu naħdmu għaċ-ċittadini tagħna. Naħseb rridu Inkunu xi ftit aktar restringenti meta aħna nitkellmu dwar kemm irridu l-istati tagħna jonfqu aħna eh, ma nistgħux nisselfu ħafna u ma nistgħux nonfqu ħafna f'din il-kriżi. U jekk insommu dan f'moħħna naħseb illi tkun idea tajba illi nagħmlu xi bidliet eh, xi ftit f'dan ir-rapport. Jiena żgur li hemm xi kwistjonijiet illi eh, huma dwar filosofija politika għalek mustar noqot nsemmi l-ideja li diġa semmew. U importanti li naraw il-perspettiva ta' xi stati membri. Naraw ġara fl-istati membri f'dan l-aħħar Jina naħseb li għanna bżon naħsbu dwar dan. Fir-rapport jingħad illi aħna ma jistax ikonna jista konna deficit, jekk ikonna deficit sostenibli, u aħna nistaw nisserfu flus, se jek dan pala benchmark tajjeb wis. Iżda diġarajna rajna fiktar minn nofs tal-istati membri li huma laħqu id-deficit massimu viabli. U għalek jina ser kun għatin infassal xi emendi marbuta ma dan li għat, iżda jien nixtieq ngħid li li rapporter semma eh, dan il-fatt dwar il-modell soċjali Ewropew u jien napprezza li qed jipprova jiddefendi dan il-modell. Forsi f'xi żminijiet aħjar, aħjar kieku warrabna eh, xi ftit tal-flus u saħaħna xi ekonomiji għaliex kieku ma konniex inkunu f'sitwazzjoni serja bħal din għaliex issa bżonn nieħdu miżuri drastiċi U jena ma naħsibx li u iktar mod publiku hija tweġiba. Jena naħseb li diskussjoni ser interessanti ħafna grazzi su rapporti, grazzi Sinjora President. Grazzi kellem li jmiss is-sur Sven Gigelt. Grazzi tassew. Grazzi ta' dan ir-rapport. Ta' bilħa dan ir-rapport jippermettilna biex aħna nħarsu f'aktar dettal dwar differenzi bażiċi illi jista' jistgħu jeżistu. Aħna rajna rapport dwar iż-żona euro u dwar il-finanzi pubbliċi, il-rapport annwali li jinkont responsabbli minnu bħala rapporter. Naħseb dawn rapporti eh, jirikbu fuq xorxin. Nista dwar l-approċ jider li eh, ġit maħuda linja differenti u għalek għanna bżon ta' dibattitu aktar bażiku li jitratta kollox dwar dan. Jiena sodisfat li qed nara li hawnhekk qed nitkellmu dwar xi stati membri, jien m'iniex ngħid illi dejn pubbliku huwa tajjeb jew ħażin jew nkella nifqa' pubblika l ewwis għolja l-welfare states jew wis jew ftit. Tidel li din hija l-qagħda ideoloġika ta' bjat u iswed. Jinta ġobni l-ideja ġenerali, li nfaħru kollox. Jina naħseb li aħna rridu eh, nkunu grati eh, dwar dan. Nużaw l-argumenti li rassaq rapporter u nevalwawhom madana kollu. Aħna pala ħodor għanna xi riservi dwar xi punti speċifiċi f'dan ir-rapport biex nesaġera forsi nista' ngħid li l-proposta isa bħalli kieku qed tgħid illi wieħed irid ikollu dejn pubbliku kemm jista' jkun sakemm il-kapaċità tittella sa 85%. Rapporter iso tgħidilna rridu jiżgur ridna niżguraw dwar produzzjoni industrijali li aħna nkomplu nipproduċu prodotti li l ħsara l ambjent għad detriment ta' pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw din hija xi ħaġa li aħna bħala ħodor ma rridux aħna rridu l-Green New Deal. Irridu li jkun hemm investimenti ġodda forum differenti ta' produzzjoni f'sistemi differenti ta' produzzjoni. U mhux eh, ikonna produzzjoni ta' tipiħor. ieħor. U aħna naħseb id-diskrepanza hawnhekk tinsab għaliex din il-kwistjoni li nibdlu il-produzzjoni tagħna industrijali hija xi ħaġa li aħna ma tantx tkellimna dwar għaliex il-mod kif aħna nipproduċu qed forma differenti ta' dejn. Ġifieri dejn ekoloġiku illi aħna ser ikonna nħallsu qares għalih. U kol, daqs dak ekonomiku, jina naħseb li il-perspettiva ta' dejn publiku għanda bosta eh, forum per eżempju s-self għalġajjeni ta' tfal tagħna. se b'dan ma semmejniex fil-rapport tagħna u għalhekk għandna problemi f'dan ir-rapport. Il-possibilità tal-istat anke meta l-affarijiet jihrasu, hija fejn huma jistgħu jgħidu li ma huwa livell adegwat ta' dejn x'inhu aċċettabbli, x'inhu vijabbli, x'inhu sostenibbli. Jien naħseb li dan ifisser li aħna issa wasanna f'punt fej il-leġittimità tal-azzjonijiet tal-azzjoni pubblika u din hija importanti llum aktar minn qatt qabel fejn il-leġittimità tal-azzjoni pubblika hija xi ħaġa li wieħed qed ipoġġija f'dubju. Iċ-ċittadini fil-Ġermanja jgħidu li huma l-aktar imħasba mux dwar problemi soċjali, mux dwar krizi ekoloġika, mux dwar il-qat, imma dwar il-livell ta' dejn publiku u l-fat illi dan jista' jipparalizza l-istat. Dan it-ħassib huwa ta' periklu kbir u jiena naħseb li irridu nikkonsidrawh b'aktar serjetà. U mhux nippruvaw inwiġbu għalih b'xi punti makroekonomiċi. Fl-aħħar nixtieq ngħid illi f'punt minnhom rapporter għalmenu isemmi trasformazzjoni ekoloġika u kwistjonijiet marbuta mal-ambjent. Iżda huwa isemmi illi u ma jgħidu li l-investimenti li huma ħtieġa eh, ser jiġu minn fondi pubbliċi. Il-mod kif aħna naraw din hija l-settur pubbliku li tiżgura li regoli jkunu qegħdin hemmhekk biex jiżguraw li jkun possibbli għal atturi privati li jinvolvu ruhom li jiżguraw li prodotti sostenibbli jkunu jistgħu jiġu prodotti u ma jiġux prodotti dawk il-prodotti li jġibu magħhom ħafna dannu ambjentali. U għalhekk nħarsu lejn il kustjoni tal-dejn pubbliku u rridu npoġġuha fil-kuntest ċira biex niżguraw li kunem hemm investiment ċira għall-iżvilupp. Din hija xi ħaġa li tista' forsi twassalna biex nifformulaw dan rapport mod differenti forsi aħna nkun nistgħu nappoġġawhom bad. Grazzi. Ix-xedew oħrajn mhumiex preżenti. Warek l-onorevoli Karel van den Goom. Inleiding van onze, eh, door onze eh, rapporteur. Grazzi, signora President. Nishtien ringrazzja l-rapporter għall-introduzzjoni. Meta nħarsu lejn it-titlu ta' dan eh, huwa tassew importanti li naraw x'iridu nagħmlu aħna fuq medda qasira ta' żmien. Dak li rikwardani Naħseb li hemm għasta responsabilta responsabilità meta aħna nitkellmu eh, dwar eh, dejn tal-istat nkomplu għaddejjin bih mbagħad dan se jirtu l-ġenerazzjonijiet tal-futur. Din mhix ħaġa aċċettabbli jekk naħfu li aħna li hemm problemi marbuta mad-dejn pubbliku. U meta nitkellmu wkoll dwar il-finanzjament tal-pensjoni tal-ġejjin, ir-rapporter ovvjament għażel pożizzjoni tiegħu. Il-finanzi pubbliċi eh, ta' min jiddependi fuqhom huma importanti ħafna l-aktar meta nitkellmu dwar eh, l-inflazzjoni. Ovvjament, aħna rridu nżommu kontroll ukoll fuq il-dejn pubbliku. Ta' naraw x'pożizzjoni jieħu rapporter ta' jitkellem dwar il-platt ta' stabilta' hemm ċirkostanzi ta' emerġenza se li jippermettuna biex aħna dan nieħduh in konsiderazzjoni. Imma ukoll il kustjoni tal isfruttarsi tal-kapaċità ta' produzzjoni. Jiena ma naħsibx li d-dinja triq li rridu nieħdu. Aħna għandna l-patt ta' stabilità u tkabbi. Dak li uritna l-istorja huwa illi fi żminijiet tajbin forsi ma tantx tajna każ biex nżommu mal-patt ta' stabilità u tkabbir, u għalhekk issa ninsabu f'dan l-awt kollu. Nisna minna aktar dak iż-żmien, forsi kena bżon aktar gvernanza Ewropea hemmhekk. U jina naħseb li dan irdu nagħtuh priorità, l-ikbar priorità. L-istati membri irdu jkunu aktar disċiplinati issa. U hekk kif inħallu l-Franza u l-Ġermanja eh, jitilfu ftit mill kundizzjonijiet tagħhom Naħseb illi għammek nitilfu kollox. It-tieni punt. L-approċ illi intiħat jidir li illi huwa wis pal stat Ewropew illi qed jiġi mmexxi u qed inħallu dejjem inqas marġni għal manuvra għal approċ innovattiv minnaħat tal-Istati Membri. Ovvjament għanna bżon ta' perspettiva ġenerali, għanna bżon ta', ta supervizjoni, iżda huwa fidejn l-istati membri illi jagħmlu xogħol tagħhom hawnhekk. Jekk naraw l-kondizjoni tal-patt ta' stabilità u tkabbir, jekk aħna ninterpretawhom eh, b'mod aktar strett u nintroduċu l-aspetti ta' supervizjoni li aħna neħtieġu, Naħseb li ma rridux nipermettu li jkun hemm eh, xi vojt biex l-istati membri ma jaqdux dmirhom. Naħseb illi dan l-approċ kien ikun aħjar, grazzi. Udo. Grazzi. Signora President, Signori. Hemm xi ħaġa waħda li jinżgur dwarha. Ġifieri, jekk aktar ċittadini tal-Unjoni Ewropea jikontribuixxu għal dan id-dibattitu kieku kellhom jikontribuixxu. Wis probabbli ikollhom aktar suċċess illi jgħaddu l-messaġġ tagħhom milli għandna aħna. U importanti li aħna f'dan il-kumitat nuru illi tallimna xi ħaġa mill-kriżi ekonomika. U laqwa mod biex dan namluħ huwa li konna dibattitu eh, b'ħafna formazzjoni illi jurina x'tip ta' miżuri pubbliċi jistgħu jittieħdu b'mod effettiv ma' dan kollu. L-impressjoni tiegħi hija illi il-populiżmu muser wasanna għal imkien. Ovvjament, ħadd ma jista' jpoġġi f'dubju li aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar ekonomija Ġermaniża li għatlet darbit aktar mill-GDP tal-Ewropew. Ġifiri, eh, ħlejna dan l-ammont tal-ekonomija Ġermaniża f'din il-krizi ekonomika, immaġinaw xistajna għamilna b'dawk il-flejes. Issa jider li aħna ma zammenix ma dak illi konna tkellimna. Min mux għat jaqbel mal-kelma popolarizmu għonek. Iżda dak li rridu namlu għal indirizzaw tħassib ta' ċittadini. U ċittadini u mamħasba dwar dawk il-nis li spiċaw edha taħt il-linja tal-faqar. Dan irridu niftakruh meta ħna nistabilixxu politika ta' proċ ġdida. Surħok minn għandek raġun. Iżda, fl-istess ħin, din mhix kwistjoni li aħna ma konniex biżeb saħħitna fil-miżuri li adottajna. Dak li ma minnix huwa illi nkunu għaqlija biżejjed. Irridu naraw kif nistgħu ninvestu b'mod effettiv kieku kellna nibnu ekonomija ġdida. Dan huwa l-falliment tal-passat tagħna u ħadd ma ħareġ minn din il-kriżi. f'konformità sħiħa ma' affarijiet li għamlu fil-passat jew fl-rispett sħiħ tal-ideoloġija tagħhom. U għalhekk jiena hawnhekk nixtieq ngħid illi nixtieq nistaqsir il-kollegi tiegħi biex ikkonsidraw il-rapport, la bosta rapport mill-kollega. Irdu nsibu mod kif noħorġu minn dan l-ammont kbir ta' dejn u l-unika mod kif nistgħu niksbu dan huwa li nistabilixxu nwittu triqat kabbir, ovvjament dan mhux ser nagħmluh billi nwaslu l-ekonomija tagħna għal dejn kbir. Jiena favur approċċ li jista' jkun effettiv. Is-Sur Gigold għamel xi suġġerimenti. Illi kieku aħna kena nistabilixxu bażi għal ġejjeni tal għal strateġija tal-ġejjeni. Aħna ikonna niżguraw illi aħna nappoġġaw. Rapporter. U ma naħsibx li aħna nistgħu niksbu appoġġ għal dak li qed jiġi suġġerit hawnhekk. Jekk aħna nieħdu miżuri ser ikkompromettu aktar l-istat biex eh, jiżdied aktar il-qatt. U mbagħad ser ikisser l-ekonomija Ewropea għal darb'oħra. U għalhekk, sinjuri. Dak li qed nipprova nagħmel huwa li nħeġġitkom biex nappoġġaw eh, ideja ġodda, prattika ġdida u mhux imorru lura lejn l-idejat qodma illi kienu falliment. Grazzi, kellem li mis. Grazzi ħafna. Niskuża ruħi dawk il-membri illi wkoll Eh, jinsabu fuq il-kutat krija li ġgur semaw dil-ġumma u ġumma li għaddejt minn għandi stess meta nitkellmu dwar sostenibilità fit-tul tal-finanzi pubbliċi xorta għat għandi xi tħassib li għat ma ndirizzajniex fuq definizzjoni ta' dejn pubbliku x'inhi eżattament u żgur li wara l-Kunsill tal-Ministri Flekko fin il ġumali li għaddejt ħareċċar illum ma mandomx id ċara anqas fuq kif jiddefinixxu dejn pubbliku Għalek għanna jkollna kriteri fuq xandu jkun inkluż, x'mandu ikun inkluż l-aktar għall off balance sheet financing, nafu li hemm ħafna stati membri qed jużaw numri kbar ta' odda ta' din ix-xorta għal ħafna minnhom jaqgħu taħt kwistjonijiet għandhom xasma derivattivi li ħan niskutu ktar tard hemm ukoll kwistjoni oħrajn bħal affarijiet marbutin mal-pensjonijiet fejn pajjiżi bħal punto pajjiżi eh, għandu problemi kbar. Għalhekk għandna nkunu attenti niddefinixxu dejn pubbliku mod preċiż ukoll kwestjoni ta' sostenibilità tal-finanzi pubbliċi rridu niftakru dejjem illi flus li s selfu l-gvernijiet jiġu minn investimenti mis-suq il-numru e ta' eh, dejn fil-ġemat li ġejjin eh, eh, ħajilħaq livelli għolin ħafna, għal per esempio fil-Greċa u anka l-Portugallu Franza, eh, għandhom ħajkun għam dejn ta' 17% tal-GBT, dan huwa eżerċizzju fenomenu fil-dejn fenomenali fid-dejn Ewropew, għalhekk hemm bżonn li jkun hemm strateġija eh, sabiex kulħadd eh, jara meta nitlu fis-suq nollu l-kapital u naraw kemm dejn eurodominat se jkun molli fi żmien wieħed jekk għandek alternattiva bejn politika ċertu stati membri tal-euro oħrajn hemm għażla definittiva jekk inti investitur jekk tittieħu l-eżempju tal-Ġermanja jew ta' oħrajn jekk ikonna strateġija ta' dejn eh, konġunta naħseb li din tkun tajnuna kbira sakemm ma ndurux għad derivativi sabiex il-bonds Ewropej kollha e, iduru għal munita barra dik tal-euro. Għalhekk għal dak sam finanzi pubbliċi hemm bżonn naraw li jkollna definizzjonijiet preċiżi. Għandna nħarsu lejn soluzzjonijiet sempliċi li nistgħu e, nadottaw immedjatament sabiex ma jkunniex kriżi fid-dejn kif ukoll kriżi fil-finanzi pubbliċi. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Danuta Jezolewska ġejt l-una għalek eh, tista titkellem. Grazie ħafna, niskuza ruħi li kelli eh, nattendi għallaqa tal-Komitat tal u kol, niskuza ruħi. Wara li rajt il-rapport missur Ngok, xtaqt nisbet l-attenzjoni għal ċertu aspetti illi ġew ignoranti u li huma eh, importanti, pal per eżempju l-strategija taħruġ, naħseb li huwa importanti ħafna illi nirremarkaw xinu ma prioritajiet tal-investiment fit-tul illi ħajwaslu għal benefiċċju u tkabir ekonomiku. Għalhekk għandna natu priorità riċerka u żvilupp u anka għandna nisfruttaw potenzjal ekonomiku ġdid, anka l-edukazzjoni ma ġietx semmija Madonna kollu l-lum, fis-soq ta' xogħol għandna persuni li m'għandhomx mobilità u li ma jistgħux jirrispondu bi flessibilità għal tibdil fis-suq ta' xogħol. Għandna nibdu kol attenzjoni ta' kulħadd għal fatt illi għadak nixtaqsa miżuri ta' miżuri attivi fil-suq ta' xogħol dawn huma essenzjali. L-Unjoni Ewropea trid tuża r-risorsi propji blaħjar mod possibli, inkluż l-om kapital uman, mandiġ tistenna u tħares u tistenna l-immigrazzjoni li l-esperti jgħidu li l-immigranti ma jistawx jimlew il-vojt kollha fis-suq tax-xogħol għal daqstant għandna nużaw ir-riżorsi għandna dispożizzjoni tagħna blaħjar mod. Forsi nifukaw ukoll fuq programmi għal persuni li għandhom aktar minn 50 sena fleta u għanna kol ninkoraġġixxu l-impjegi fost iż-żaza sabiex konna aktar sostenibilità fil-pensjonijiet. Kif niżguraw sostenibilta fit-tul ta' finanzi pubbliċi? li mux nara unek u li l ewwel net ikonna referenza għal eh, popolazzjoni dem iktar tjitxieħ, eh, tibdil demografiku fl-Europa minħabba appunto popolazzjoni li għedem tikber fleta U dan qed tipprovdi sfidi kbar għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Jekk ġobkom inkludu kol dal-punti, sfidi ekonomiċi ħallu impatt fuq il-politika, speċjalment għal dik xaqsam attività kontra l-kriżi u strumenti kontra l-kriżi. Dawn m'għandhomx ikkawżaw impatt fit-tul fuq il-finanzi pubbliċi għaliex ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni se jkollhom jiffaċċjaw problemi kbar kif qalet is snira Koll Il-politika fiskali u soċjali għandha tiżgura bilanċ bejn il-ġenerazzjonijiet. U din hija importanti ħafna l-istabilità tal-politika fit-tul. Fit-tielet paragrafu kif nidentifikaw dejn pubbliku jina hawnhekk inżid eh, impenji ta' monitoraġġ li għandhom xaqsu mal-fondi ta' pensjonijiet u informazzjoni mhux biss dwar l-impenji tas-setturi finanzjarji imma wkoll tas-setturi pubbliċi illi jħajjejnuna insegwu aħjar skemi ta' pensjonijiet. L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea flimkien ma' Eurostat għandhom jippreparaw metodoloġija komuni għal rapporti bħal dawn. Ukoll imiex naraw hawnhekk Turkija il-kwistjoni tal-solvenza fis-settur pubbliku naf li f'ħafna pajjiżi it-tibdil fil-management se jnaqqas anka l-ispejjeż għal dak nixaqsam dejn pubbliku għalhekk għandna e, nitrattaw kwistjoni tas-solvenza u tal-likwidità fil-finanzi pubbliċi għal dak li għandu x'jaqsam ħlas mill-ġdid tal-għajnuna tal-istat għal pajjiżi li għandu deficitoli. Mannix bizzejiet punta unek dwar governanza tajba u kwistjoniet marbuta mal l-ispejjes amministrativi u molja wis. U għawnek nistaw innaqsuwom fi żmien immedjat, grazzi. Jean-Paul Gozek, jġbu. Grazzi, Signora President. Nirringrazzja l rapportera xolli li għamel. Nixtieq ngħid li tal-anqas għandu l-mertu illi prova joħroġ bi proposti ta' soluzzjonijiet. Sujiet jistaqbel ma jaqbilx. Imma jina naħseb li dan ta' minni faħru għal din il-ħagġa x'meta nisma' din id-diskussjoni. Palma eh, ħajjarni nagħmel eh, Udo u minħabba li jina ċittadin bażiku eh, sinku ta' ftita ta' raħal ċkejken, rrit ngħid li Hawnhekk m'għandniex soluzzjonijiet eh, eh, tajbin meta qed ngħidu li jidu naqsu nefqa pubblika sewwa. Imma meta tagħmel din ħadd naqas ukoll idħul għal kategorija oħra ta' persuni. Allura rwieħed ikollu l kuraċ li jgħid li eh, din tiseħ rigorozita u dan ifisser li kulħadd ikollu jissakka ċinturin f'xi waqt jew ieħor. Ħana eżempju konkret fi Franza Eh, kienem eh, somma bħal pajizi oħrajn biex eh, ikunem karozzi li jitbidlu. Tajjeb, stajna bjew ħafna karozzi ġodda. U l-lum n-nis li għandhom intraprizi ta' kontroll tekniku tal-korezzi diġa użati qed jgħidu li l-intraprizi tagħhom batew minħabba l-vaturi ġodda għal erba' snin ma l-omx kontroll tekniku u għalhekk parti mitħul tagħhom tneħħa minħabba dal-karozzi ġodda. Ekonomija u professur tal-makroekonomija eh, jista' jgħid eh, aħjar minni. Ma nistax ngħid isma' ħanistabilixi din il-ħaġa u l-affarijiet eh, jibqgħu l-istess. F'dan il-bilanċ aktar u aktar komplikat u kompless tal ekonomija tagħna b'mod partikolari fil-pajjiżi żviluppat ma tistax tolqot Eh, aspet wieħed mingħajr ma twaqqal l-oħrajn pal domino. Allura qed ngħidu investiment fit-tul, iva, ma bliema finanzjament qed ngħidu nifinanzjaw l-edukazzjoni, ġinja importanti. Għat ma kien hemm qabża daqsan kbira bejn kwalità tal-edukazzjoni u l-ħtiġijiet tal-ekonomija. tal ma ġenerali huwa eh, trattat ħażin, ma ġenerali bħal pajjiżi u il-provista u t-talba ma taqbilx fil-taħriġ. fil fil taħriġ il-pensjonijiet ovvjament il naraw li huma sostenibbli daqt naqrob jiena, imma kif nistgħu nittrattaw din il-ħaġa minn ma nittrattaw aspetti oħrajn tan nefqiet pubbliċi m'għandix is-soluzzjonijiet li kieku eh, kelli soluzzjonijiet kieku qiegħed f'karig oħra tal-anqas kieku nispera, imma tal-qed irġu nippruvaw nirraġunaw bis-sens komun kif jagħmlu ċittadini meta nitkellmu meta eh, nispjegawlhom l-affarijiet għax inti ħadġib il-flus għal xi ħaġa titnaqqashom minn x'imkien ieħor. Rridu nagħmlu mistoqsijiet aktar pragmatiċi minix ċert li ħansibu soluzzjonijiet. Imma li napprezza fir-rapport anke ma naqbilx ma' ċertu affarijiet u li dan qed jipprova idaħħal xi aspetti anke bis-saħħa tal-emendi li u li jagħti aspetti konkreti għax kif inti trid illi nitkellmu fuq nefqiet pubbliċi sostenibbli meta eh, gvern fil-pajjiż Ewropej tagħna ma jwassalx għal aktar minn sentej meta tkun sindku trid tagħmel għażla bejn eh, li jew tagħmel xi eh, tagħmir kbir jew inkella taqbad ir-roundabouts u toqgħod tħawilhom b'ħafna fjuri. U fi Franza ħafna drabi di l-aħħar soluzzjoni li nważlu. Edward Cicluna. Thank you, Madam Chairman. Grazzi. Jena u kol stat nifraħ li l-kollega il-rapporter għandan il-rapport. Il-kollegi kienet jizgamlu fuq soluzzjoni, mun samel dan, jena senħares aktar lejn ir-rapportaġġ u l-kontabilità għaliex mm, għalxej kollok strutturi jekk f'patwal da' pajizi ma jsegwux disciplina riġida fuq il-kejl ta' dak li kejlu eh, l-GDP tbassir dan għandu jisir b'mod preċis minn għal-gideb u kol għandu jaddi kif suppost l-istati membri u l-swiq l-istess l sgp u l kriterji ta' Maastricht dawn kolla edinem il-kolla nafu xinuma pero mill-esperienza reċenti ta' għana rajna xieġri meta pajis partikolari joqot jaddi zmin bi pajizi l-oħrajn u jirrapporta affarijiet folots. Aktar minnek madonna kollu naf ċertu pajizi illi msejħila kontabilta kreattiva, però qed nitkellmu fuq sistema arkajka kif nistgħu illum pajjiż ta' żona euro jissegwu eh, cash flow accounting fej dak li huwa deficit jiddependi fuq dak li jiddeċidi l-Ministru tal-Finanzi skont il-ċekiet li jitħallsu lill kuntratturi l-kbar. U għal stant id-defeċ ikun iktar baċ unqodu ndawru u nilabu bil-figuri. Dan mandux ikun permess u naħseb li għanna inħarsu fil-ġejjini sabiex il-Komissjoni tagħmel auditing ta' dawn il-kontijiet. Anka il-forecasting, anka jekk hija xjenza ineżatta Però hija ħaġa jekk ikollok tbassir marġin terur baxx, u mbagħad ikollok tbassir li huwa dejjem ottimista fejn tagħti l-impressjoni perpetwalment li m'hemmx problemi u li dejjem għandek soluzzjoni għal kollox minħabba wkoll eh, GTP li jkun kemm xejn eżaġerat. Jiena xtaqt li f'dan ir-rapport namlu referenza għal governanza tal-istatistika għal istituzzjonijiet indipendenti fil-qasam tal-istatistika u sabiex ikun hemm rapport taċ u monitoraġġ fuq GDP, eh, finanzi pubbliċi, pensjonijiet u kol tip ta' informazzjoni li hija importanti u li tista' tikkontribwixxi għas soluzzjonijiet li qed niddiskutu llum. Grazzi. Uh, okay, thank you very much. Uh, I... Grazie ħafna forsi nista' ninkludi xi kommenti personali hawnhekk. L-ewwel pont eh, eh, jaħbar dan ir-rapport qed naħdmu f'kooperazzjoni meqrib mal-Komitat tal-Impjegi u l-Komitat tal-Impjegi se jiffoka aktar fuq il-dimensjoni tal-ekonomija fil-politika taħroġ u anka għadak nandu xaqsam tibdil demografiku u miżuri sabiex niżguraw is-sostenibilità ta' protezzjoni soċjali u sistemi ta' protezzjoni soċjali. Dan huma l-partijiet li jaqgħu aktar taħt il-kompetenzi tal kumitat tal-Impjiegi u huma għandhom ikollhom priorità fuq dawn il-punti, il-mod kif għan istrutturaw ir-rapport u l ħajkun żewġ partijiet. Isnanna żewġ rapporti ma' din flimkien naf li huwa diffiċli ħafna illi ma nitlux fl-alqa tagħhom għaliex il-punti huma l-kol marbutin flimkien Ma dana kollu xtaqt nisbet l-attenzjoni tal-membri għal-fat illi għanna noqdu attenti dwar l-aspetti illi jaqaw taħt il-kompetenzi ta' dan il-komitat. Jina naħseb li interessanti dak li għallu Keju Edwards dwar il-kejl u l-monitoraċ u xinsibu fid deficit nifsu. Naħseb illi palissa għedin fit territorju fejn odda ġdida trid tiġi żviluppata sabiex inkunu nistgħu nikkontrollaw u nimotorjaw aħjar dak illi għandhom stati membri fir-rapportar tagħhom. Nista' nirrimarka li fil-fatt fis-smigħ tal-Kummissarju l-ġdid Oliren il-kwistjoni ta' off-balance sheet u kontabilità tal-Stati membri ġiet imqajma u tlabniħ li jinvestiga dan il-qasam U b'risposta mistoqsija ta' kej għal ħajinvestika din il-qasam. U naħseb illi kifat fil-press il-ġemma li għaddiet, il-parlament kien jaf jgħamil u kol fehem li din kienet kwistjoni li kien ila investigazzjoni. Għada se jkollna skambju ta' opinjonijiet dwar l-ewwel rapport tal-Board tal-Governanza tal-Istatistika li hija rilevanti wkoll taħt dan il-qasam. Mhux lanqas għal fatt li kont ir-rapporter il waqqaf dan il-board u fil-fatt kienet diffiċli sabiex l-istati membri jaqblu fuq kwalinkwa tip ta' kontroll fuq l-istatistika tagħhom, però bla dubju bżonn immorru lilin u anka fuq osmoħrajn u possibilment dan itina l-opportunità illi naħdmu aħjar ma l-istati membri. kol ukoll riflettu fuq dal-punt billi ħankun nistgħu niżviluppaw iktar minn din l-odda ta' monitoraġġ maħniex ċerti fuq x'inhi definizzjoni ta' deficit ma naħsibx li għandna nkaxkru saqajna sabiex nindirizzaw problema indipendentement mid daqs tal-problema, nafu illi problema hija kbira għal daqstan tanna nikkonsidraw ukoll li rkupru anka il-ħinijiet involuti ma ma nistgħux nużaw il-fatt li qatt ma żviluppajniex l-odot kollha neċessarji għal monitoraġġ aktar preċċuż għal ma żviluppajniex ftehim ta' x'inkludi deficit ma nix nużaw dan pala skuża sabiex nipposponu E, l-insibu risposti għal problema ta' deficit. mil kommissjoni għanna l Vajs, forsi jishtiq jikkommenta jekk joġbu. Grazie ħafna, Signora President, jiena nista' naqbel man numru ta' suġġerimenti li tresqu fil-rapport partikolarment il-ħtieġa għal għal aktar razzjonalità fl-istatistika, indikaturi jaħdmu aħjar, definizzjoni ta' aħjar u l-Kummissjoni bla dubju fil-ġejjieni se tkun qed qiegħed dal-punt fuq qudiemnet fuq l-aġenda. fil-programm ta' ħidma. Madana kollu għatanna xi żewġ riservi fuq ir-rapport innifsu jagħti xi messaġġi illi jista' jkunu kemm xejn eh, li ma jiġux interpretati kif suppost, għad nitkellem dwarhom l-ewwel net naħsbu illi rapport huwa bbażat fuq viżjoni kemm xejn dejqa tal-wol ta' stabilizzazzjoni tal-finanzi pubbliċi. Fil-waqt li politika kontraċiklika hija importanti fil- fil-patt ta' stabilità u ta' kabbir rivedut sviluppi riċenti juru illi emżon ta' ġustament pajjiżi bizbilanċ internu estern irridu jaġġustaw il-finanzi pubbliċi indipendentement mill-fat jekk fi stat ċiklu ħażin jew tajjeb. Il-rapport u koll u dan punt li semma ma jindirizzax il-rabta importanti bej sostenibilta u eh, popolazzjoni tem qed iktar tixxieħ minħabba il-piżijiet li qed wassal għalija dan kwistjoni ta' popolazzjoni dejjem tixxieħ anke minn qabel il-kriżi kien hemm bżonn li jkun hemm azzjoni sabiex nindirizzaw il-problema Issa l-krizi u kol accentuat il-kwistjoni fundamentali il-sistomi ta' intitolament huma importanti u l-finanzi pubbliċi nerġaw l lura u nittrattawhom fi żmien twil. Il-ħtieġa għal riformi strutturali sabiex ikonna tkabbir u għaw kol punt importanti ħafna U naħseb li f'dan il-qasam għanna nsaxħu l-sforzi, ma dana kollu għanna xi dubji dwar jekk li niddependu esklusivament fuq il-mod propost fil-rapport fuq management partikolari jista' xi wassal rizultat pożittivi. Jista' jkollna sitwazzjoni fejn il- finanzi eh, imorru l mhux il-qoddim u nispiċċaw nimminaw is-sistema prezenti għal daqstant nisuġġerixxu il-rapport jissaxħax bi perspettiva aktar wiesa fuq l-istrateġiji li għanna nadottaw fuq uh, finanzi uh, pubbliċi, governanza finanzi pubbliċi, dan ifisser il l-konsultazzjoni fiskali għandha tmur li lin mill-isforzi fiskali suġġeriti mill-patt ta' stabilità u tkabbir. Għal ħafna pajjiżi konsolidazzjoni għandha ssir meta l-irkupru jibda e, jizdiet. Reformi fis sistemi ta' pensjoniet u tas saħħa għandhom jiġu attwati sabiex intaffu piżijiet relatati ma' polizjoniet tixxieħ riformi strutturali għandhom jiġu implementati sabiex ikonna aktar investiment produttiv u aħna nasbu li l-inklużjoni ta' dawn l-elementi fil-rapport jagħtu lir rapport perspettiva aktar wiesa li fl-opinjoni tagħna hija meħtieġa. Grazie ħafna, Sur Juan Gok, forsi tixtieq tagħlaq id-diskussjoni għalina issa. Alors, just. Mena, xi ftit kummenti biss. L-ewwel net jiena tħalt eh, f'eżerċizzju impost fuqi illi zamni għal ċertu kliem u ma stajċ nitratta kollox kif intom tal-tlabtuni li namil fl-interventi ta'kom. U jiena biex najtek, kon bilaqal biex najtek, għax jiena eh, nqis il pat ta' stabilità bħala limitazzjoni anke fid-dal tal-reviżjoni li saret fl-2005. U stabilixxejt ukoll il-fatt li il testijiet eh, ta' trattati Ewropej eh, rajt parametri jistabilixxu mxie kollegi li qed jgħidu għandhom joħorġu l-Eurobonds biex jiġu finanzjati id-djun li ħaġa projbita fit-trattat ta' Lisbona iżda. F'xi diskussjonijiet hemm eh, min qed jipproponi wkoll illi nagħmlu bħal mamlu l-Istati Uniti jew li kieku kienu ħajamlu l-Renju Uniti ġifiri li jitolbu l-Bank ċentrali li jiffinanzja d-dejn pubbliku fost flok iswi, brata zero. Jiena ma semmejġin il-possibilta. Ħalli ma nurtax il-dawk li jisu li l-qafas li għanna bħalissa ta' testi Ewropej u għadak it-tajjeb. Allura jiena zammejt fiħdan dawn il-parametri Ma rridx naqsam il-pożizzjoni. Qed nfittex dan ir-rapport li jkun hemm dialogu bejnietna biex naslu għal pożizzjoni l-aktar komuni possibbli fuq problema u l-enija li s sostenibilità tal-finanzi pubbliċi. U jiena żammejt ma dan l-eżerċizzju. Mena, għawnek jiena mħasseb daqskom, eżis kollegi konservativi u liberali, fuq l għada tal-finanzi pubbliċi fl-Unjoni Ewropea kien ħarsu minn qrib l-evoluzzjonijiet tal-istruttura tal-budget fil-pajjiżi differenti tagħna x'taraw? Taraw illi il-parti tan-nefqiet pubbliċi fil-GDP ma żdidietx matul il-perjodu li għadu f'ċertu pajjiżi saħansitra waqgħet. U il-problema tad-deficit fuq kollox hija dovuta qed nitkellem fuq l-aktar perjodu riċenti għal ehm, waqaf idħul fiskali. Dan huwa punt ewlieni u dan ħassibni għalhekk għamil seħel il-Kummissjoni biex tkejjel l-effikaċja tan-nefqa fiskali illi saret massiv fil-pajjiżi Ewropej anke qabel il-kriżi biex l-ekonomija tiġi mejjuni billi nixprunaw il-provista din il-nefqa fiskali kienet effikaċ jew inkella din naqset tiġa mill-budgets ċertu rizorsi ewleni minajr ma kienem l-effett mixtieq fuq it-kabil. Bitnaqis fit-taxxa u miri ta' tkabir ta' 2% u meta l-ekonomija edha taħt wieħed fil-mija. Qed nieħu każ tipiku. Id-deficit eh, mekanikament ħajonqos mhux għax tkun żiet in-nefqa pubblika, imma għax tkun naqast itħu it-taxxi u dan eh, dan nuqqas ta' tħul fit-taxxi ma jkunx iġib eh, it-kabbir illi kun mistenni. Mekem, hella fil-flejes pubbliċi jridu nħarsu lejn din il-ħaġa mill-qrib. U din ħaġa li tinkwetani, din hija l-ineffettività tan-nefqa pubblik tal-politika fiskali hawnhekk. U l-qada fiskali li qiegħda eh, tiġi kompromessa, allura jiena nixtieq nisħaq li nnefqa nefqa pubblika fil-parti bira tal-istati membri qiegħda tinżamm u kien hemm programmi ta' ġustament illi ddaħlu ħafna qabel il-kriżi wkoll U da Bullman eh, għandu raġun jgħid illi jekk illum innaqsu għal darbohra fin-nefqiet pubbliċi u fin-nefqiet soċjali i li ħamorru it-tri opposta għal miri. ċanamlu ħanżidu d-deficit. ħankunu qed nimminaw l-irkopru. Jiena namelu ħatra jekk il-pajjiżi kol Ewropej mis-sena d-dieħla jitlu f'politika ta' rigorozita b'deflazzjoni salarjali id-deficits ħajizdidu għax mux mm, għax ħajkun għasħul mit-taxxa, imma għax ir-riżultati li nkunu qed nistennew mhux ħajaslu u jkun hemm reċessjoni. Greċja u Spanja ħajkomplu ibatu. U ħajkollhom il-problemi. U għafdan il-qafas li jiena eh, tħassibt fuq is-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi fit-tul. Kien hemm xi proposti li saru il-Kummissjoni eh, tista' tistudjom Jiena naħseb li fit-tmim snin design meta aħna konna rip il-full employment aħna, meta qed ngħid aħna l-parti kbira tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, idħul eh, mit-taxxa, ġifieri surplus meħud mill-budget primarju, nasu mesna rajna kif nistgħu niddedikaw għal ċertu eh, aspetti fejn kellna dejn żejjed aktar mill użajna miżuri fiskali. Ċfiri għandi ċertu eh, mod eh, ortodossa kif inħaret lejn eh, din l-affari. 70% tal ta' użu tal-kapaċità ta' produzzjoni hija l-aktar rata baxxa li kien hemm minn wara tieni gwerra law. Jekk aħna ħanamlu rigorożità fiskali biex insidu ma' dak li għandna, nkunu qed nixtħu lilna nfusna lura. Ma rridx nieħu fit-tul. Sempliċement Iva, fuq il-pensjonijiet. Saru l mistoqsijiet fuq il-pensjonijiet. Ma nafx tkun situazzjoni fl-2050 dak li għawnek eh, fissar li sajġra ser tkun ir-rata ta' fertilità fl-2050 ser tkun ir-rata ta' tkabbir ser kemm eh, ser ikun hemm proporzjon mis-salari li ħajintuża għal finanzjament tal pensjonijiet jew dak li jista' li ser tkun ir-rata ta' migrazzjoni li prosit kemm jilħaqlu. Jiena naħseb li eh, f'ċertu situazzjoni jista' jidrammatizza fl-ispjega fil nota spiegativa semmejt ċertu aspetti, ġifir biex għaffet biex etnati kasom, imma kif qalet il-Sinjura eh, President, hemm ċertu sim eh, ta' xogħol eh, msemmi f'dan ir-rapport għax fidejn il-Kumitat tal-Impjigi illi tixatta dal affarijiet u jiena limitajt ruħi li nfakkar li jekk il mudell soċjali Ewropew seta jkallu siwi matul din il-krizi, ikun fidejn il-kollegi tagħna fil-Kumitat tal-Impjegi biex isibu soluzzjonijiet tajba biex dawn l-affarijiet jagħmluhom eh, permanenti. Iġifiri, ma, ma kelli jibda ħsib hawnhekk illi noħloq xi biex biss insib indikaturi li applikaw għal kulħadd u li kulħadd jista' għat magħhom. Fu dak li tqal minn Gigold, ir-rata eh, ta' tkabbir li jista' jkun hemm il-livell ta' użu tal-kapacità ta' produzzjoni, dawn użajtom raġuni sempliċi. L-lum hemm diskussjoni fost l-ekonomisti biex naraw x'inhu ir-rata ta' tkabir meta jkun hemm full employment, ġifieri rata ta' tkabir li taqbel ma' l-użu sieħ tal-kapaċitajiet ta' produzzjoni u l-huwa threshold illi minnu wieħed irid japplika veritabilment politika ta' ħruġ, ġifieri dik li tfittex bilanċ budġetarju u politika li tapplika strettament il-politika Eh, strutturali li għettajt li l-Komissjoni għan applikaw. Il-Komissjoni għettajt li din rata strutturali waqet eh, edha bejn wieħed bewieħed war wieħed fil-mija u anke anqas jekk nistgħu naqblu allura. Jiena nista' nqis li eh, din tista' tkun triq it-tajba li tista' twassalna l-soluzzjoni anke ir-rata Eh, ta' tkabbir hija ħarira aktar minn 1.5% u allura nistgħu napplikaw l-istabilizzaturi eh, eh, awtomatiċi. Ma marġiex nitlu f'din id-diskussjoni x'isa kobba ma toħroġ minna qatt. Hemm l-indikatur li dak li l-makroekonomisti kollha li qegħdin insemmu huwa rata ta' użu tal-kapaċità ta' produzzjoni għax da ma jdaħħalix diskussjonijiet li ma nħorġu minnhom qatt bħalik jikun għajdu xini ir-rata ta' tkabbir ideali kiex wieħed fil-mija u tnejn fil-mija. Aħna nistgħu nqisu ekonomija fil-ġejjin li ssir bl-ekonomija li tiġġedded u bassi li ma ma jniġsux. Nistgħu napplikaw l-istess raġun hawnhekk f'dan il-qasam. Nistenna allura l-emendi eh, tal-ħodor fuq dan il-qasam ġovjament huma aktar kompetenti fuq din il-ħaġa. Dan permetta meta tuża karozza li eh, taħdem bid-dawl u eh, din tista' wkoll tinfluenza l-użu tal-roti u l-produzzjoni tal-enerġija. Grazzi l-rapporter, ħallejtu jitkellem naqra aktar għax kien importanti li semmi l-punti kollha. Il-data tal-emendi hija l-ġimgħa d-dieħla l-5 ta' Marzu tistgħu wkoll żomm qudiem għajnejkom illi fit-3 ta' Marzu qed nistennew il-proposti tal-Kummissjoni fuq l-Istrateġija 2020. Importanti li żommu qudiem għajnejkom din il-ħaġa. Fidin 20 ta' Marzu ser ikun hemm konsiderazzjoni tal-emendi u anke mbagħad ikun hemm il-votazzjoni fis-27 ta' April ġifieri hemm biżejt ħin biex eh, nitrattawhom. Ir-rapport ħajġi votat fil-plenarja ta' Mejju tieni waħda u jkun lest tal-Kunsill Ewropew ta' Ġunju. Nafri mhux ħasolvu l-problemi kollha sa dak iż-żmien imma tal-anqas inkunu nistgħu nagħmlu kontribut siwi. Mena naslu għall aħħar punt fuq l-aġenda tal-lum. Punt 8 remunerazzjoni ta' diretturi tal-kumpanija l-enkatu politiċi ta' remunerazzjoni fis settur tas servizzi finanzjari. Issa, rapporter Sajid tal-Kaduri. Grazzi ħafna mill-mina nixtieq ngħid. Ma tantx qegħdin eh, fejn tajjeb hawnhekk għax fil-ħamsa għandi rapport f'komitat ieħor u jkolli nippreżentah. Imma tilhom li forsi kapaċi nista' naqra aktar tard hemmhekk fil-laqgħa l-oħra. ċerta li tiftakru r-rakkomandazzjoni la bosta rakkomandazzjoni tal-2009 Fu il-politika ta' remunerazzjoni fis-settur tas servizzi finanzjarji u l-aspetti li jikkonċernaw il-reġim remunerazzjoni ta' diretturi tal-kumpaniji li ikunu eh, fil-borza. Kienem dija differenti li tress u fuq il-remunerazzjoni jem il-bord tal-Segreta Finanzjarja l-G20 jem sensira siħa ta' inizjativi nazjonali li ħarġu. Importanti li ħna bħala Parlament Ewropew ikolna approċ ċar ma' sub tajjeb u nisperaw li kun u kol differenzjat li nistaw nadattaw. Bil-krizi ekonomika u finanzjarja għal politika tar-remunerazzjoni, mod partikolari tal-kumpaniji l-kbar ġiet attakkat hemm l-aspett etiku ovvjament, imma mhux biżdan. L-impatt ekonomiku eh, ta' daw l-affarijiet tiġi meqjus il-fatt li n-nies isom eh, din jiffukaw fuq eh, l-affarijiet li ġru fil-futur qrib isna nħarsu sam ħirna, Da wassal għal kriżi ekonomika u finanzjarja. U importanti illi aħna nħarsu lejn di l-affari aktar fil-fond. Hemm bżonn illi konna regolamentazzjoni aħjar tal-politika ta' rimunerazzjoni. Ġu nistabilixxuha f'kuntest aktar ġenerali, per esempio settur bankarju, nistgħu naraw kif jista' jkollna rekwiziti tal-kapital aktar sodi. Eileen McCarthy ser semmi din il-ħaġa fil-rapport taħħa fuq CRD3. Rapport CRD3, anzi, skużawni. Il-rapport tiegħi ħares li l-prinċipji ġenerali biex naraw x'inhuma r-rekwiżiti minimi. U qegħdin inkopru wkoll il-kumpaniji li jkunu kwotati fil-borza. Naħseb hemm bżonn li naħsbu fuq kif dawn ir-rakkomandazzjonijiet qed jiġu stabiliti ċertu aspetti hemm bżonn li nirrazzjonalizzawhom ħalli nagħmluhom aktar urġenti nafu minn studju li r-rakkomandazzjonijiet mhumiex biżejjed. Hemm bżonn li naraw illi jirġa' jkun hemm sitwazzjoni fejn ikun hemm regoli ndaqsal kulħadd Jiġu li hemm ċertu xejrit li ħerġin mill-istudji li saru mill-Kummissjoni u l-istudji tal-impatt. Per eżempju, urġun ħasin il-qada f'ira tal-ekonomija u l-politika ta' remunerazzjoni li qed tiġi stabilita matul l-aħħar 15-il sena rajna żieda kbira fir-remunerazzjoni medja tad diretturi dovuta għal aspetti differenti li kostitwixxu din ir-remunerazzjoni. Ma kienx hemm eh, rabta qawwija bejn iż-żieda eh, fil-remunerazzjoni ta' diretturi u kemm tmur tajjeb il-kumpanija u x'riżultati huma jħallu. it tielet punt li nistgħu nsemmu hawnhekk u l-element varjabbli huwa li ħafna fl-akbar 50 kumpanija ekrajna, u f'dak nġi xaqsam mal-diretturi rajna il din kienet loba ta' futur li kienet qed tintlab um, fuq il-futur immedjat li kienet eh, eh, edha ssir. pereżempju ma kienx hemm rabta bejn in-nefqiet li kien hemm fl-R&D u ir-riżultati um, li joħorġu kull kwart tas-sena mill-kumpanija. Barra l-kwistjoni tal-approċċ hemm il-kwistjoni ta' tassazzjoni, liġi tal-kumpanija u aspetti oħrajn. Iġifieri mhix ċara illi fl-istati membri għal xi approċċ komuni dan jista' jfisser li jista' jkun hemm fixkil fis-suq intern minħabba din il-ħaġa u l-ħaġa jridu narawha wkoll allura. Mela, xuhut mill-punti u l-enin fil-rakomandazzjoni. Forse nistanajt illi għet nifukaw eh, fuq eh, situazzjoni kif tista naħħa naħħajja oħra fil-futur qrib. Rinsegwu r rakomandazzjonijiet li għanna unek fuq is-salari rridu naraw meta għandhom eh, jitħallsu dan remunerazzjoni ċandu jissir jekk ċertu miri ma jintlaħqux, jekk flejs li nataw għandhom xitħallsu lura, ħlasijiet jinataw biex eh, dak li kun eh, jitlaq mill-kariga tiegħu, dawn kolla fejn li narawhom. Aspetti oħra jinkludu illi nistabilixu ċertu kriterji fuq dak li jkun x'għandu jrendi fuq ix-xogħol u x'riżultati għandu jagħti. Fir-rakkomandazzjoni ħana nistabilixi fuq rakkomandazzjoni fuq li remunerazzjoniet li nataw l diretturi il-diretturi li mandux kariga eżekuttiva. Kommissjoni ser iżomna ġurnati fuq dak li ser ġisar 31 ta' Deċembru. Għandu jkun hemm scoreboard kull sena u evalwazzjoni li ssir mill-Kummissjoni fuq dak li l-Istati membri qed jagħmlu. Kif Kifat, hemm bżonn li naraw jekk aħna għandniex immorru aktar li lin mill-rakkomandazzjoni li għanna. Sur Barnier fil-smih immanka wkoll fil konsil Ekofin il-ġimgħa l-oħra għamel xi punti fuq il-bżonn li jittihdu aktar miżuri urġenti fuq il-politika tar remunerazzjoni biex nevitaw li jkun hemm aktar riski u anke tkellem fuq il fat li jkun hemm aktar indipendenza tal-bordijiet u li tiddaħħal supervizjoni fuqhom ukoll. Ġifieri dawn huma affarijiet li jdu naħdmu fuqhom fil-ġimgħat li ġejjin, irrid ngħid ukoll li aħna ħdimna aħna sibna biex naħdmu flimkien ma' Eileen McCarthy u norganizzaw smih matul il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin imma minħabba l-impenji tagħna ma tantx jidher li ħajr nixxina, nista' ngħidilkom kif qed nippjanaw xogħolna u nittamaw illi il-kollega tana, il-kollegi tana jkunu jistaw jaqblu il-rapport għandu jkull sar 26-27 ta' april hemm skadenza għall-emendi li tista' tiġi stabilita l-10 ta' Mejju, ġifri għal-bidu ta' Ġunju kun jistaw niddiskutu għamu fi 22 ta' Ġunju nkunu nistgħu nivvutaw dan ir-rapport imbagħad naddu għall-plenarja. Mena dak kollu nixtieq ngħid bħala introduzzjoni hija tema ġenerali tema miftuħa li għanna unnek u ċert li ħat wassal għal diskussjoni taħraq. U nistana bil-ħerqa li nisma l-kollegi eh, jatun il-kommenti taħħom u li konna kooperazzjoni konstruttiva. Grazzi ħafna. Għandi l-lista għan ibdewa, Viki inti l-ewel. Thank you very much. Grazzi ħafna u grazzi għal dan il-rapport hija tila darba li qed niddiskutu dil kwissjoni tar-remunerazzjoni f'dan il-komitat matul dan l aħar xhur. E din hija ħaġa wkoll illi titħol fl-emendi tas-CDR illi għajlin qed tikkoordina ċerta li l-koll nixtiqu nisimaw jiex għandha xi tajt. Ġifieri mhux qed niskużar jekk ħa nirrepeti xi kummenti li tiġamilna fid-diskussjonijiet li kellna qabel fitna l-oħra li kellna qabel din hija ħaġa illi tolqot il dak li ħalsu tat-taxxa mux bis fil-Renju Unit imma madwar l-Europa l-koll naħseb għom konċernati f'din il-ħaġa. Fil-Renju Unit eh, flus mit-taxxa intużaw eh, biex isalvaw il-banek u rridu niżguraw li l-banek ma joqodux iberbqu l-flus tal-azzjonisti tagħhom biex ikun hemm bonuses li jitħallsu illi ma jkunux sostenibbli. kien hemm xogħol li ħareġ li sar biex ikun hemm konsensus Ewropew dinji dan sar mill-AFZ. Ovvjament ma assolutament xejn ħażin li wieħed jaqla l-flus u li kattar il-ġid. Iġifieri rridu niftakru l-anke biex noħorġu minn din ir jridu jridu niftakru illi il-ġid jista' jinħolo. Imma ħaġa żbaljata li inti tieħu riskju isek qed tilab il-flus bi flus in-nies imma u eh, dawk li suppost għedin eh, imexxu r-riski rridu jkunu kapaċi jgħidu lem. Ma tix kun Isaac Newton eh, biex tkun taf li dak li jitla irrid jerġa' jinżel u jieħu tiżbita u allura meta l-affarijiet imorru tajjeb jekk inti tigwadanja tagħti semek ukoll meta l-affarijiet jinqalbu u jieħdu triq tan-niżla. rridu nżommu qudiem għajnejna illi waħda mill-kumpaniji li eh, kella eh, l-akbar proporzjon ta' azzjonisti li kienu ġejjin mill-ħaddiema kienet Lehman's. Ġifiri, anke meta kien hemm il-ħaddiema involuti stess eh, fil-kapital tal-kumpanija, ir-riski xorta ma tqisux tajjeb Ġifiri, il-politika ta' remunerazzjoni miex bizzejiet li nħarsu lejn, nħarsu lejn il-bazi tal-kapitali, l-likwidità tal-istituzzjonijiet kif għamlu majlin. Hemm bżonn ukoll nżguraw illi dawk li qegħdin immexxu ir-riski jiġu rispettati fih dan l-organizzazzjoni tagħhom. Kuntenta li semmejt xi wħud mill-kwistjoni tal-gvernanza kooperattiva għax mill-boards tal-azzjonisti u tal-investituri rrit ikollhom rwol akbar fil-riskju meħud, meta jiġi deċiżi riskju meħud fil-politika ta' remunerazzjoni. Semmejtu il-bilanċ bejn il-bonuses u il-ħlas il-paga bażika. Dal-aħħar ġimgħat kien hemm min għamel eh, xi sforz illi eh, ma jaċċettax il-bonus tiegħu. Kien hemm min naħal bonus imma żied il-ħlas bażiku li ngħata fil-kumpanija dak mhux mod sostenibbli. Hemm bżonn illi jkun hemm bilanċ bejn iż-żieda u r-riskju. Ġifieri li taqbad tneħħi l-bonus mhix soluzzjoni weħeda. Aħna nasu globali għedin fih. L-istituzzjonijiet finanzjarji u anke l-korporattivi qed jaħdmu fiswi eh, globali. Meta noħorġu b'regoli fl-Unjoni Ewropea importanti li nħarsu lejn id-dinja li hemm eh, hemm barra barra l-Unjoni Ewropea. Nistgħu naħdmu fuq l-inji li huma stabiliti fuq l-FSP u l-Istati membri naħseb li hemm bżonn jieħdu regoli aktar eh, sodi u aktar qawwija minn dak li hemm fuq livell tal-Unjoni Ewropea fuq il-politika tar remunerazzjoni. Wara r Unit kien hemm Franza li ħadu l-politika f'din il-linja u jista' jkun hemm eh, pajjiżi oħrajn li jitħajru. U għandu jkun hemm regoli li japplikaw allura. Grazzi ħafna, Karl Hegland. Tak, fru ordförande. Grazzi, Signor President. Ewwel ħaġa nixtieq ngħid. Illi aħna rridu nitrattaw din il-kwistjoni b'mod bilanċat. Xi ħadd għax snilu għalinna, illi aħna kienu nibdew nirregolaw il-politika ta' remunerazzjoni fil-kumpaniji privati. Naħseb ħadd kien jemminna. Forse għet jaħseb li kunem ftit ta' sens komun f'xi setturi, f'xi pajjiżi, f'xi kumpaniji fejn qed jittieħdu riski, iżda qegħdin eh, hawnhekk issa ordu dan naċċettawh. U dawn ir-rakkomandazzjonijiet iridu jiġu adottati huwa ovvju illi eh, mill-ħidma għaddejja. U dak li rajna jidher li għandna bżonn dawn ir-rakkomandazzjonijiet fl-istess waqt irdu nagħmlu kollox f'moderazzjoni, irdu nkunu bilanċjati fil-mod kif dan nagħmluh. xogħol dwar il-font alternattiv u direttivi huwa każ tipiku forsi eh, morna għamilna wis kien hemm ħafna dwar dan. Nem ħafna pressjoni fuq ovvjament bħala politiċi biex naġixxu b'mod aħraġ ma naħseb illi qed t eh, xi ftit hawnhekk issa dwar dawn ir-regoli politiċi u importanti illi eh, nkunu nafu illi hawnhekk qegħdin nirregolaw xi ħaġa differenti rridu naħsbu eh, dwar eh, kemm irridu jkunu Ibsin dawn ir-rakkomandazzjonijiet għaliex hemm stati membri differenti għandhom politika differenti. Per eżempju fl-istat membru, membru tiegħi aħna qatt ma kienna tħassib dwar dan. U jekk dan iżommu f'moħħna naħseb li huwa importanti li aħna ma neħdux din il-kwistjoni eh, li l-in minn dak li suppost, ovvjament, u tajjeb li niftakru li hemm kumpaniji involuti hawnhekk dan il-qasam u dan jista' jwassal għal riski għas-settur għas-settur kollu. Riski sistematiċi. Dwar il-politika ta' bonus, s-sinajt id-dinja parti minn dan kollu kol. Kol Kif għal kelim preċedenti u importanti li niftakru għaliex għandna din il-politika ta' bonuses u ta' remunerazzjoni u inċentiva l-kumpaniji. Dan mhux dik il-każ li l-politika ta' remunerazzjoni edemmek biex tagħti lid-diretturi ħafna flus din il-politika ta' remunerazzjoni f'dawn il-kumpaniji illi matul is-snin il produċu eh, benessri tajjeb fil-pajjiżi tagħna. U dan ma rridux eh, soħ taħt it-tapit. Naħseb li hawnhekk irridu nkunu xi ftit bilanċati u naraw l-ispejjeż involuti hija xi ħaġa irridu nħarsu lejha meta aħna noħorġu b'rakkomandazzjonijiet possibbli u nistabilixxu regoli. U importanti wkoll li nkunu nafu li jekk huma l-awtoritajiet nazzjonali ta' supervizjoni illi ser jaraw dawn l-affarijiet dan huwa aspett ulterjuri tal-ħidma tagħhom. U rridu naraw hekk hemm xi riżorsi disponibbli biex huma jkunu jistgħu jagħmlu dan kollu. Ma naħsibx irridu nagħmlu leġislazzjoni żejda f'dan ir-rigward. Naħseb irridu konna bilanċ tajjeb hawnhekk. Naħseb ukoll li rapporter kellu approċċ ta' sew kostruttiv. Irridu noqdu attenti minħabba il-populizmu politiku hawnhekk. Grazzi. Grazzi is-Sur Nitras. Grazzi. Jina xtaqt nirringrazzja l-rapporter. L-approċ ta' sew bilanċat tiegħu dwar dan is-suġġett. Aħna rridu nistaqsu lil nfusna jekk aħna ħnisser niddiskutu dan is-suġġett. Eh, Konniex nkun nkunu qed niddiskutu dan is-suġġett minn l-kriżi ekonomika dan jiffoka kollu dwar trasparenza, remunerazzjoni. Forsi dan kien ikunu kienu jkunu biżejjed kieku ma kenniex il kriżi Il Forsi issa irridu naħsbu biex naqsmu namlu, namlu qasma bejn ċertu problemi, irridu niffukaw dwar mekkanizmi li aħna innotajna fi żmien ta' kriżi. U għalhekk jina kiku niprofa nagħmel separazzjoni fil-ġestjoni. Irrid tkun ibbażata fuq il għada tassu u nagħmel diviżjoni bejdin u l-sitwazzjoni li issa edha viżibbli. Fi żminijiet ta' kriżi nistgħu naraw istituzzjonijiet illi bla regolamenti speċifiċi dwar ir remunerazzjoni ma sabux ruħom situazzjoni diffiċli. U għalek, regolamenti jridu eh, jillimitaw il-ħagġir ta' riskju fuq medda sir ta' żmien u remunerazzjoni marbuta ma' dan. Irridu niġġieldu dan, li dan jagħmel ħażin. Il-metodu li ieħor U deċiż minn ħajja ta' kuljum. Pereżempju, eżempju, xagħti juża l-għajnuna tal-istat, f'xi ħafna stati membri, l-intraprizi pubbliċi u l-ġestjoni tagħhom tieħu remunerazzjoni għabbażi ta' regoli totalment differenti. Mela allura għalhekk dan xaqsam settur privatu, jina naħseb li dan huwa il-mekkanizmu, il-mekkanizmu il il mekkanizmu li ikun ħażin li jekk jinżam. Per eżempju, jekk juża appoċ tal-istat, jew għajnuna tal-istat, ir-remunerazzjoni tiegħu trid tiġi regolamentata. Jiena nixtieq nħeġġiskom biex aħna nippruvaw eh, namlu differenza bejn dawn il-negozji. Illi aħna rridu nippruvaw nisaparawom mill-suq normali fejn ma ġietx stabilita xi kriżi jew sogru. Aħna ma rridux nimponu regolamentazzjoni addizzjonali fuqhom. Dwar il-supervizjoni finanzjarja jiena naħseb li dan huwa mod li kif nistgħu niddiskutuh għaliex din trid tirreaġixxi meta aħna qegħdin nitrattaw hawnhekk teddida. Jiena naqbel ma dawk illi qalu illi f'dan il-qasam aħna irdu naġixxu ċertu kawtela. Dan huwa marbut ukoll ma' kwistjonijiet bħal kompetitività tal-Unjon tal-Ekonomija Ewropea. Grazzi. Grazzi għalli. Jiena naħseb illi diġant għal ħafna dan huwa approċċ ta' sens komun dwar kwistjonijiet ta' remunerazzjoni li mhux ovvjament biss fis-settur tal-banking li jiena qed nitratta fil-proposta ta' CRD3. Jiena sodisfatta l rapporter kollega tkellem dwar qasam komprensiv ġifiri li ma aspetti irridu nitrattaw f'aktar dettal naf li ma kenniex biżejjed ħin. Iżda ta' min jieħu xi ftit ta' parin tal-esperti għaliex hija kwistjoni komplessa u dawk il-kollega li qalu li aħna ma nistawx. Eh, konna proposti preskrittivi, jina naħseb irridu nwafqu prinċipji ċari fl-opinjoni tiegħi. Li l-istati membri irridu jader irridu jkunu konformi magħhom u dan huwa mod sensibbli kif aħna niproġedu, irridu nżommu f'moħħna wkoll lan ewlieni li mhux biss il-kwistjonijiet etiċi, irridu nqajmu kwistjonijiet etiċi naqbel mal-kollega tiegħi u għalhekk aħna morna żmerġ f'din il-kriżi ekonomika u finanzjarja li aħna jina, għaliex l-etika ma kienieċ hemmhekk. Dak l xaqsam il kollegi li ħna konna qed negozjaw magħhom fis-suq. Naħseb plan ewlieni huwa li aħna fuq livell tal-Unjoni Ewropea rridu naraw protezzjoni u titjib tal-istabilità tal-istituzzjoni finanzjarji tagħna. Dan għandu jkun lan ewlieni u għalhekk l-approċċ basat fuq il-prinċipji tikun il-mod kif ħana nimxu l-qoddim, hemm kwistjonijiet oħra, aktar responsabilità minnha tal-azzjonisti konna nejdu li dawn l-azzjonisti eh, ma kienux qed jaġixxu kif għandu jkun u kellhom eh, interess f'aktar riskju li taħt aktar riskju li xieqalaw aktar flus. Jina naqbel illi aħna irtu konna aktar input u nsemmaw leħinna wkoll fl-investiment. U ma l-azzjonisti wkoll jena mhux qed ngħid tal darba rridu eh, konna preskrizzjoni ta' remunerazzjoni, ma jina għandi interess fil-modell tal-Olanda fejn hemm forum, forums ta' eh, ta' azzjonisti l-iktar fis settur tal-banking u naħseb li dan il-modell irdu nħarsu lejh biex nieħdu l-idejat. Aktar trasparenza għaliex xina naħseb illi aktar ma nkunu nafu f'dan is-settur aktar il-kumpaniji ma jieħdux deċiżjonijiet marbuta ma' riskju għoli. u ma jasbux biss fil-but tagħhom imma jasbu aktar fil responsabilità maqsuma li għandhom l-istituzzjoni finanzjarji. Punt ieħor li semma huwa li m'hemm xejn ħażin eh, billi wieħed jagħmel il-flus. Naħseb l-istituzzjoni finanzjarji xprunaw l-ekonomija u parti mill-ekonomija kompetittiva tagħna, imma naħseb irid ikollna indikatur ċar il-politika ta' remunerazzjoni ma tridx tippremja l-falliment. Ja, xaġan kredibli li jiena naqra fil-gazzetti anke llum fejn il-bankiera qegħdin jgħidu li huma mhux ser jieħdu il-bonuses tagħhom din is-sena. Isom bħalli kif qed jagħmlulna xi pjaċir. Umma suppost ma ħaduhomx meta fallew u l-kumpaniji tagħhom qed joperaw b'fallimenti kbar. Waħda mill-affarijiet irridu nagħmlu f'dan ir-rapport huwa li nibdlu din il-kultura ta' remunerazzjoni fis-settur ta' servizzi finanzjari. Jiena naħseb li għalhekk neħtieġu proposti b'saħħithom u għal darboħra jiena nixtieq nisħaq li favur approċċ bażat fuq il-prinċipi għaliex jekk ikonna wis dettal ovvjament da mhux se jaħdem għall-istati membri kollha. Il-prinċipju rrid ikun li aħna ndu nibgħatu sinjal ċar lill industrija ta' servizzi finanzjarji li aħna ma rridux nipprivatizzaw dan kollu ma rridux nipprivatizzaw il-profit il profit imma rridu nagħmlu soċjalizzazzjoni tat-telf. Nisfortunatament dan diġà sar fi servizzi e, finanzjari u aħna bħala politiċi u leġislaturi rridu ngħidu rridu nagħmlu biċċari aħna mista nappoġġaw dan l-approċċ, jiena nappoġġa l-idejat li jressaq rapporter tagħna, grazzi Sven. fil-qosor ħafna. Jiena kont sorpris minn xi kummenti illi qalu illi dawn il-problemi ġew minħabba l-populizmu illi jistgħu ipoġġu f'riskju il-kompetitività tal-ekonomija Ewropea jiena ikolli ngħid illi l-analiżi tal-kriżi turi biċ-ċar illi kien hemm inċentivi eċċessivi għal teħid ta' riski riski eċċessiv u għalek mżon ta' regolamentazzjoni biex nevitaw illi dan l-inċentiv għal medda qasira ta' żmien ma tarġax issir u u aħna għedin naraw l mekkaniżmu għas-sens komun fl-industrija ma ta' ma jaħdmux. Għalhekk tittieħed azzjoni dan mhux populizmu mhux qed frisku l-kompetittività tal-Ewropa ser jgħin il-kompetittività tal-Ewropa tal-kumpaniji Ewropej. Għaliex? Aħna fil-krizi tallimna illi deċiżjonijiet dwar il-remunerazzjonijiet illi ġew meħuda mill-boards u mod partikolari mill-Kunsill Supervizorju illi dawn ma kienux fl-interess ta' l-azzjonisti u laqas fl-interess tal-ekonomija mod ġenerali. U għalek meta nħarsu lejn il-prinċipji li ġew infasla fil-Komissjoni, il-dokument dan id-dokument tal-Komissjoni, Mela l-ura dawn kienu pjuttost dajfa. Principi li huma wisq dajfa huma ma jistħoqilhomx li jkunu miktuba hemmhekk. U għalhekk irridu kunu ċari, irridu kunu preċiżi. Jekk aħna ngħidu li għandna bżonn ta' remunerazzjoni, ta' politika ta' remunerazzjoni għal perjodu twil ta' żmien, Irdu ngħidu illi periodu twil ifisser għall inqas iċ-ċiklu sħiħ ta' negozju. Jekk dan ikun inqas miċ-ċiklu sħiħ ta' negozju, mela allura l-inċentivi għal riskju żejjed jibqgħu hemmhekk. Fil-Ġermanja aħna kellna leġislazzjoni ġdida illi issa qed tgħid illi eh, u ma tlet snin, imma tlet snin u ma wis eh, osra biex nevitaw illi ikun hemm boom ta' eh, teħid ta' riskju. U għalhekk jekk hemm parti flessibbli ta' remunerazzjoni, din trid tkun marbuta ma' ċiklu sħiħ ta' negozju. It-tieni prinċipju huwa ovvjament ċar. Jekk hemm parti flessibbli, din trid tkun marbuta mal-pożittiv ukoll man-negattiv. U t-tielet ħaġa irrid ikun hemm limitazzjoni ċara tal-parti flessibli fir-remunerazzjoni. Per eżempju, sa 25% ta' total Iżda jiena nixtieq nisħa. il-kwistjoni ewlenija bħala konsekwenza biex noħorġu minn konsekwenza ta' din il-kriżi mhux biss il-livell ta' pagament imma illi naqtaw darba l dejjem din il-kultura ta' riski kbar U għalhekk ir-regoli li jridu jiġu eh, stabiliti fil affasta rapportijak, rapport tiegħek irid ikun hemm prinċipji eh, ċari u mhux vagi. Grazzi, fissem rapporter huwa kellu jitlaq kellu jimmur fil-Kumitat ta' Trasport biex jippreżenta rapport ieħor. Iżda l-kollegi u l-assistenti qegħdin jieħdu nota ta' din id-diskussjoni. U forsi eh, nixtieq indur lej sur Bullman fl-aħħar biex eh, jala. Issa Ġan Paul. fil ħafna, Signora President, jiena naħseb li aħna fuq din il-kwestjoni ta' remunerazzjoni nħu għanna ħafna emozjonijiet u hemm rapporti oħra diskuss diskussada u koll ħeter ta' din il-ħaġa tkellimna ħafna fuq l-ekonomija virtwali u dik reali. L-ewwel nett jidu nistaqsu jekk hemmx leġittimità għar remunerazzjoni daqstant għolja meta nqabluhom mal kontribut illi dal-persuni jagħtu l-ekonomija u l-soċieta tagħna. Is-sistema ta' remunerazzjoni tal-istabiliti finanzjari qed wassal biex l-inġenieri, l-aktar matematiċi tajba li għanna jippreferu li jkunu traders milli joqodu jibnu ponotoro jew l-enerġija sostenibli biex jgħatu għos il-żven. Jina, xe dik l-kwestjoni jew l-enja, di miex eh, kwestjoni naġi jihdu xe fussi jew l Issa l-Sosjetà Ġenerali. Illi il-President eh, tagħha kien imkeċċa. Il-problema miex tal tal amministraturi ta' dak li huma taħtu u li mhumiex interessati fil-miżuri eh, li kunem jieħdu riski jħallu l-bank wara sentejn fil-bank li l-ġdid li morru jieħdu il-welcome bonus idu nkunu onesti allura Jiena minnix favur li neqirdu l-nis li jaħdmu, ikun hemm proporzjoni ġusta bejn il-kontribut ta' xi ħadd fl-intrapriża li jaħdem fija u l-flus li jieħu il-ħlas. Qed jgħidu nara l-ekonomija ħadd erret u hekk fuq il-hedge funds, per eżempju, għada, jek namlu xaħġa kullħat ħajmur Dubai, pero eh, din eh, għalua qabel mal-bużija tal-propieta infaqet f'Dubaj, u għallura naħseb li saħat muħajmur jersaqlem. Ja, eh, dank u wel, eh, voorzitter. Ik eh, kom er helaas nog... Grazie, signora President. Sfortunatament jiena ma kontx preżenti meta r-rapporter tkellem. Sta nixtieq nitkellem dwar xi kumenti li għamlu kollegi l-oħra. Naħseb li huwa tassew importanti li aħna bħala l-Parlament Ewropew bħala rappreżentanti taċ-ċittadini tagħna nitkellmu dwar din kwistjoni tal-bonuses u l-politika tal-remunerazzjoni li ċittadini tagħna ma jifmux għaliex il bonus eċċessivi suppost, mux suppost li nataw li l-banek illi fallew. Embosta banek illi kienu qed jeddu illi jgħalbu l-affarijiet ta' taħt fuq. Aħna rajna li dan kellu effett fuq l istabilta fis-settur finanzjarju kien hemm inkoraġġiment inċentiv inċentiv għat teħid ta' riskju minħabba dan kollu u dan kollu wassal għal waħda mir-raġunijiet għaliex aħna bdejna naħsbu illi kellna nipprovdu il-flus tas settur pubbliku biex huma ma jfallux u għalhekk dan is-settur huwa tassew importanti. Signor President, naħseb li ser ikonna xifti ta' problemi dwar din il-kwistjoni, ma nistgħux eh, ndaħlu regoli li huma meħtieġa kif ġipu laħa. Jekk inħarsu li proposta tal-Kummissjoni hemm xi approċċi tajbin marbuta mal-prinċipji fl-Olanda aħna għandna kodiċi tal-banek li tinkludi l-prinċipji wkoll, Imma jiena naħseb illi aħna hawnhekk u importanti illi eh, nitrattaw din il kwistjoni Għaliex f'dak li għandu xaqsam il-bonuses jista' jkollna livell uguali fl-Ewropa. Dak li qed tipproponi l-Kummissjoni ġifieri dwar kif tiġi implementati fl-istati membri din kollha naħseb rridu naraw xi tip ta' mekkaniżmu li jista' jibda marbut ma' leġislazzjoni jew taħlita ta' e, prinċipji marbuta ma' leġislazzjoni li jkun hemm supervizuri Ewropej ukoll apparti dawk nazzjonali biex igarantixxu livell indaqs hawnhekk. Jiena naħseb li din hija triq li rridu nieħdu. Rridu nħarsu lejn lantana hawnhekk jiena naqbel mal dak li qalu l-kollegi rridu niżguraw li aħna ma' naġiċu żejiet u jkonna leġislazzjoni wisq dettaljata għal-kumpaniji. U għalek il-sistema ta' bonuses li daħlet f'xi pajizi u f'xi kumpaniji emmek ir-regolamentazzjoni forsi mhux tkun eh, tweġiba. Irdu nħarsu lejn l-aġir ta' teħid ta' riski fl-Ewropa biex aħna jkollna linja waħda jkollna eh, livell indaqs fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi Edward. Illum aħna qed niddiskutu ir-remunerazzjoni kbira ta' artisti jew kantanti jew eh, footballers naħseb eh, kienu jaħsbu li aħna mġienel. Imma aħna qed nagħmlu l-istess eh, għannis marbuta mas eh, l-industrija finanzjarja li kem raġuni għal dan. Irdu naraw li mi raġuni reali. Jina u kol pastur gozze xiftit imħazba illi laqwa mħuħ flok imur fl-inġenerija u, u uh, professjonijiet oħra jmorru fis-settur tal-finanzi minħabba din ir-remunerazzjoni għolja. Dan naraw fl-universitajiet tagħna pereżempju, xi fakultajiet fl-universitajiet tagħna suba diffiċli biex ikollhom studenti, mentri s-settur eh, tal-finanzi huwa dejjem hemm l-istudenti. Irdu naraw mbagħad l-abilità tas-settur biex iħallas dawn is-salarji kollha. Ovvjament, meta tinfaq din il-bużdieqa, wieħed eh, isib illi ħafna persuni eh, finanz, settur finanzjarju qegħdin jagħmlu impjiegi li mhux adattati għalihom, anke saħad sidra l-ġardinat. Jiena naħseb li raġuni ewlenija hawnhekk hija li aħna salvajna industrija illi kienet eh, fawġ kbir. Ħasbet illi setet titratta din kollha m'għamlitx Dan ma mlitux imbagħad taqsiet il min ħallas it-taxxa biex iħallas. U hemmhekk spiċċa kollox. Jekk naraw dan kollu minn din il-perspettiva, aħna rridu nkunu nafu jekk din il-prattika. U x'qed wassal għal esaġerazzjoni li hija tikkawża u aktar importanti l-riski eċċessivi li qegħdin jittieħdu. Hemm raġuni oħra tista' sejja sejħilha populiżmu. Rridu nkunu nafu xieħossu ċittadini tagħna xwara kollox huma qegħdin iħallsu. Minn bujitom dan kollu biex jistudjaw, isalvaw dawn l-istituzzjonijiet. Ma nasibx irridu noqogħdu nitolbu skuża hawnhekk Aħna nirrappreżentaw iċ-ċittadini minħalla sit-taxxa huma ħalsu flus minn bujietom u għalhekk għandhom kull raġun kull raġun biex ikollhom ċerti prinċipi li huma ċettabbli għal pubbliku u għalina l-koll hawnhekk. Għal Afriki Oġbuk. Niskuza ruħi li ninsab kem xejn tajt, sinna president imma weħilt l-aeroport mit minna ta' dalodu. Naħseb li Ivan nirreagġixxu. Però ma jkunx ħażin. Zingig li jekk nkunu aktar kawti, nkunu aktar bilanċati fl-approċċ tagħna. Dak kollu li nagħmlu rrid nkunu bilanċati fl-approċċ tagħna minnu f'pajjiżi. Id-diskussjoni u regolamenti proposti mhumiex biss qed jimmiraw il-banek illi ma ġixxewx kif suppost. Anzi li eh, qegħdin ukoll nimmiraw għal kumpaniji żgħar. Bekk ikonna żieda fil-total tas salarji li xe kwistjoni tal-bonuses, kwistjoni tal-remunerazzjoni mhijiex aċċettabbli. Għal daqstant, Naħseb li għanna niftakru il-dem konnu najdu illi daqswet mux tajpa l-kulħat. U dan u koll dal-kontest u relevanti. Għal daqstant, naħseb illi għan ispiċaw proġ bilanċati knaħnu kif suppost. għavjament ma nix nkunu populisti. Naqbel li hemm ċertu rabja hemmhekk. rridu nodu attenti, u rridu nirreaġixxu. U f'dan is-sens naqbel ma' Sven Giegel Grazzi. Għandi xi kummenti x'inressaq. Tkellimna ħafna dwar ir-riskju. U ovvjament nistaw nistaqsu l supervizuri illi jagħmlu regoli dwar kapital, likwidità u punti oħrajn sabiex jippruvaw jizguraw li aħna niproteġu li nfusna u l student finanzjari kemm jista' jkun mir-riskju immissa tħanna f'qasam kemm ikisser ħila etika morali jew kulturali naħseb li wasanna fi stadju fejn ma nistgħux ngħidu issa sta għas-supervizuri. Madana kollu, huwa diffiċli ħafna li tirregola l-aġir Għalda stant nasab li dawn is-suġġerimenti fejn inkludu strutturi bħal forums għall azzjonisti u boards dawn il-korp infusom jistaw jħolqu aktar pressjoni għal dak xaqsam il-livell morali u kulturali. Kollu għagġir tajjeb dan, pero nasib li wasanna fi stadju fejn dan jista ma jkunx bizzejiet għal uħut mill-istituzzjoni finanzjari bħal banek U naħseb li hemm differenza. Jekk inti f'kumpanija inkluża fl ista jekk inti parti mill-settur finanzjarju fejn jekk tiħosbal tispiċċa tfalli u ma jkun hemm lebda eh, gvern jsalvak, Ma naħseb xi għandu tkun situazzjoni fejn minn ħalas 16 ħalas għalik il-deficit li konnet nitkellmu fuq fir-rapport li għadda ħafna mill Minn dal-ponti għanna nqablu għammal tħul fis settur finanzjarju naraw fejn għal-verità. Fattur interessanti jek tmur lura fis snin xi 20 sena il-differenza eh, bej eh, dawk onja u dawk foqra kienet ħafna anqas miljan l-lum u il- il-fatt li tżejn il-differenza kibret u anka rajna żieda fil-kreditu u aktar kreditu għall-individwu wassal għal dak li qed naraw illum ġifiri din il-differenza kbira bejn dawn li kienu qed japprofittaw ruħam situazzjoni u dawk li wissa fil-kriżi qegħdin situazzjoni fej rridu noħorġu reġaw l-ura ħafna kreditu mill-li tajna u naħseb li għanna nerġaw l-ura fuq il-passi tagħna ħalli din differenza bej il-lonja u l-bqija terġa' tonqos xi ftit. Naħseb il krim kollha li ntqal fuq bilanċ, eċetera, huma veri, però jasal iż-żmien fejn anke bħala liberali jiena irrid Nibda nibla kelm tiegħu ngħid iva ma frit trid tirregola sfortunatament. U sissa dak li kellna ma ħadimx tajjeb iżejjed u jiena l dan il-punt ukoll. Il-ħaqniħ bit-tariffi tal-telefon tal-telefons ċellulari pereżempju. Kenna regoli liberali hawnhekk mux liberalizmu f'sens partiġan, pero naħseb li Ma nistawx nħallu kollox fidejn il-supervizuri om trattaw dan pala riskju, miex kwistjoni bista bonuses imma ja pakketta ta' salarji in ġenerali. Jiena żgur ħankun interessata fil-proposti li u kemm fis-CRD kif ukoll hawnhekk. U forsi nessaq suġġeriment eh, jien ukoll. Però uħut mill-affarijiet li jridu jitranġaw Din hija waħda minnhom jista' jkun it titlu ta' dar rapport fuq renumerazzjoni ta' diretturi u politika ta' renumerazzjoni fis-settur finanzjarju jista' jwassalna sabiex naħsbu li daqsu wieħed tajb għal kulħadd. Jien ma nemminx li dan huwa l-każ naħseb hemm bżonn nagħmlu differenzjazzjoni mhux biss bej kumpaniji e, taħt il-istamma wkoll fih dan is-settur ta' servizzi finanzjarji. Ta' kollu li kelli xi ngħidi ma' xiktar tal-bit għal-kelma kifat nerġa l-ura għal-udo fi semmi rapporter sabiex nalqu. Grazie ħafna, Signora President. Ovvjament jina għet nitkellem fi semmi rapporter, il-Sur Badrawi, il-Sur El-Kadrawi, Saqt niflaħ l-rapporter, għal dak li għal fil-bidu ta' din id-diskussjoni man kalli l ukoll għall istqarrijiet tiegħek fuq il-bilanċ bej forzi tal-su u regoli ċari. Naħseb li iż-żewġ rapporters responsabbli għal dawn u s-sur el-Kadrawi u s-Sinjura McCarthy għal CRD għamlu għacċara li rridu insegwu dan il-punt breqqa kbira għal da stand fil-Komitat tal affarijiet Ekonomiċi Monetarji, rridu naraw riżultat mill kriżi finanzjarja. Qed inħallsu għal kriżi finanzjarja kuljum persuni qed jitilfu fil post tax-xogħol, persuni mhux qed isibu xogħol alternattiv u fuq livell internazzjonali qed naraw dawk li l-aktar jintlaqtu ma dawk li l-aktar ma jfilħux iħallsu. U għal daqstant il-pajjiżi għandhom jaġixxu b'mod responsabbli intqal illum dan. Imma anke l-intrapriża privata wkoll għandha taġixxi b'responsabilità sabiex l-ekonomija tagħna ssib bilanċ għal darboħra. Mussanajt aktar, eh, mandiċ aktar xinżit, il-koll rapporteri ringrazzja l-kollegi, u nishtiq u koll li konna kooperazzjoni eccellenti anka fil-ġejjini. Grazie ħafna rapporter. Konstituzzjoni tal-abbozz tal-rapport jaskeda ta' 26 ta' April b'emendi jitresqos l-10 ta' Mejju u konsekwenza daw l-emendi sal-ewwel ta' Ġunju votazzjoni fil-Kumitat fit-22 ta' Ġunju u nittama nkunu nistgħu naslu bekk eh, sal-plenarju tal-Ulju. Grazzi ħafna l-kulħadd. Naġġorna. Is-seduta nerġgħu nibdew fid-disa ta' fil